Colleagues, good morning. Eżis kollegi, l-odwa tajba, nishtiq illi nibdew bil-qatana tal-lum. L-agenda tana tagħna lum hija adottata sa kemmem m'hemm xi kummenti jew xi oġġezzjonijiet min-naħa tal-kollegi jekk le nissuġġerixxi li ngħaddu immedjatament sabiex niddiskutu l-punt numru tlieta u sabiex nilqa' l-Segretarjat Ġenerali tal-OECD Angel Gurija nilqak għawek maħna fosna gburin ħafna li għanna dil-kooperazzjoni mal-OECD u ħna kontenti ħafna li jinti hija tawwek għal darboħra din hija t-tielet darba li aħna qegħdin niltaqgħu flimkien hawnhekk jekk mnissejjer żball u qed nieħu gost li qed ikollna l-opportunità li ndiskutu miegħek din hija xi ħaġa importanti ħafna lina, speċjalment f'dan il-mument li ninsabu fih bħalissa. Aħna rajna l-evalwazzjoni ekonomika tiegħek b'ċertu ottimizmu iżda anka Inti tkellimt fuq dak li jista' ikun fuq l-orizzont fil-ġejjin u dak li għandu x'jaqsam il mekanizmu ta' stabilità. U aħna bħala Unjoni Ewropea qegħdin nippruvaw nistabilixxu taħlita ta' politika li tinkludi l-monetary easing iżda wkoll politika oħra li tinvolvi politika ta' investiment, riformi strutturali, tentattiv li aħna jkollna politika fiskali iktar proċiklika. Aħna nixtiequ li nkunu nafu minna ħatija kik inti taħsibx illi dawn huma miżuri tajbin, x'taħseb li għandna nbidlu u x'taħseb ukoll illi nistgħu nagħmlu ħalli nagħtu mbattutura l qoddim lill-Ewropa ħalli timxi iktar fi triq ta' tkabbir u Ewropa tista' tipprovdi iktar opportunitajiet tax-xogħol. Nħalli fidejk. Grazzi ħafna. Eżis membri ta' dan il-Parlament, sinjuri, huwa nur kbir illi għal darboħra għandi l-opportunità li nindirizza lilkom lill l ta' Ekonomiku tal-Affarijiet Monetarji f'dan il-Parlament Ewropew. L-aħħar darba li jiena kontaw kien f'Novembru tas-sena 2013, 18 xahar ilu. U konna għadna għaddejjim mill-kriżi. Xarejn ġematajn ilu skużawni l-OECD ħareġ bil-perspettivi ekonomiċi interim u jider li r-rebbija tas-sena 2015 ta' t-tina ċertu sinjali li t-għawilna qalbna għall-ekonomija. Prezzijiet ta' żejt iktar baxxi, monetary easing, mifruxa ħafna li waslu għal potenzjal ta' iktar tkabbir u kif ukoll issa għandna euro li huwa iktar allinjat mal-bażi, mal-affarijiet -funda fundamentali. Kull darba li jena ngħid li għandna euro dajfa, ħin kollu jajtu miegħi jgħidu li le. L-euro issa huwa iktar allinjat mal-affarijiet mal fundamentali. Ġifri għandna euro iktar kompetittiv mhux biss il-prezzijiet iktar baxxi taż-żejt huma favorina u rati ta' interess iktar baxxi iżda anke għandna euro iktar kompetittiva. Għandna ċertu kondizzjonijiet allura illi wieħed mhux ta' sikwit jesperjenzhom għal din raġuni għandna nieħdu vantaġġ mis-sitwazzjoni. Id-domanda nazzjonali qawwija ħafna edha twassal iktar tkabbir fl-Istati Uniti, fil-Ġappun stimulu fiskali u monetarju qiegħed jwassal għal tkabbir iktar maġġel iżda l-problemi għadhom hemmhekk. Ftakru illi il-Ġappun għandu 21% ta' dejn meta ma' mal-prodott gross domestiku dan huwa ċertu ta' ċertu restrizzjoni aħna qed naraw li l-aħjar performance huwa ta' 40% jew 50% jekk konna dan il-200% ta' ta' dejn dan hija kwestjoni diffiċli. Issa għanna daqxejn ta' tnaqis u kol fiċ-ċina u wasalna għal normal il-ġdid, għal livell normal il-ġdid. L-Indja huwa mistenni pala pajjiż li ħajkun l-iktar ekonomija li ħatikber fis-sentejn li ġejjin ħajaslu fuq livell ta' 10.7 jew 7.9 meta qabel maċ-Ċina huma ma qed fuq eh, il-fatt li jesportaw il-ċertu eh, prodotti pasiċi. Fil-Brazil nistaw naraw li ħajkun hemm daqsxejn ta' riċessjoni dal-waqt. Minkejja li eh, l-ekonomija globali għadha mhijiex regolari u minkejja l-problemi li għandna, xorta s-situazzjoni fl-Ewropa hija daqsxejn aħjar. Aħna revedejna it-kabir tal-prodott gross domestiku ta' Ewropa u tellajni għal 1.4 fil-mija għas sena 2015 u għet niprevedu nbastru li konna 2 fil-mija sena 2016 Dana minni fit-18 ta' marzu meta ħriġna bil-bassir tagħna għasnin ġejjin. Mela, l-azzjoni li ttieħdet li kienet azzjoni għalbina minnaħat tal-Bank Ċentrali Ewropew provda l-opportunità li zona euro l-opportunità li joħroġ minn dan il-perjodu ta' staġnar ta' ta' tħul reali fil-ekonomija. Jekk tħarsu lej il-pajjiżi Ewropej dak li qed jġri għal li l-Irlanda qiegħda tikbar bliktar pass maġġe l-Renju Unit mhix mixin tajjeb, Spanja u l-Portugal ukoll mixin mhux ħażin it-tlet pajjiżi apparti mir-Renju Unit kienu dawk il-pajjiżi li kienu taħt programm ta' għajnuna u kellhom ħafna pressjoni min-naħa tas-suq u issa huma sejrin ħafna aħjar minħabba li ħaddu ċertu deċiżjonijiet li kellhom jieħdu sabiex jimplementaw riforma. Ir-Renju Unit m'għandhomx problemi fis-suq tagħhom, ma kellhom sempliċement problemi illi kellhom jindirizzaw u diġà ħadu ċertu deċiżjonijiet u għadin jirranġaw l-affarijiet. Ġifieri daw kollha li kellhom bżonn jimplementaw riforma issa mixin fid-direzzjoni tajba u mixin tajjeb. Iżda l-Ewropa ċerta waħda bħalissa għandha ċertu problemi komplikati. It-kabbir u ambassar li jimxi bil-mod ħafna il-brasa tal-qad ħaton os vera ftit mill-livelli illi għanna l-lum li huma livelli għolin ħafna li mhumiex aċċettabbli. Il-qat fost iż-żaza, nuqqas ta' ugwaljanza bej ċittadini, dawn huma problemi li għadhom jippersistu, din mhix xi ħaġa li tissorprendina. Xewritna mill-kriżi, tkabbir vera miexi eh, pass eh, verament kajman u għanna rata tal għolja ħafna u l-fat illi il-fiduċja fl-istituzzjonijiet fil-gvernijiet nazzjonali kważi qed titmermer u tispiċċa għal kollox. Aħna nafu l-politika monetarja tista tara illi twessa daqxejn iktar il-kamp applikazzjoni tista tatina daqxejn iktar ħin għanna sur Kuroda, sur Markani, sur Mario Draghi, kolla kamuma jistaw jitugna daqxejn iktar ħin sabiex neħdu azzjoni iżda u ma l-gvernijiet nazjonali li jistaw jimplementaw il-riformi eh, nazjonali, il-riformi strutturali jistaw jwaslu għad kabbir sostenibli u jistgħu jagħtu possibilità l ekonomija Ewropea kif ukoll l-ekonomija nazzjonali sabiex jibqgħu mexi fid-direzzjoni tajba. Nixtieq illi issa ngħaddi għar rakkomandazzjonijiet li nixtieq intikom. L-ewwel nett il-politika fiskali trid tkun iffukata fuq it tkabbir Għalfejn qed ngħid li għandna nifukaw għamel ġdid minħabba li aħna qabel konna nifukaw fuq it tnaqis tad-deficit u tad-dejn. U qed ngħidu li minkejja il-progress tal-finanzi pubbliċi xorta waħda għanna irrati rati tad-dejn mqabel mal-prodott gross domestiku li huma għaljin ħafna minħabba li tkabbir kien verament baxx. Jekk qed naraw illi qed inqablu r-rata tad-dejn mal-prodott gross domestiku naturalment nafu li r-rata dejjem ħad iżdied iżda fid-direzzjoni il-ħażina għal din raġuni ir-rata tad-dejn ta' deficit kien ta' xi fil-mija fis-sena 2015 fis-sena 2000 u dissa kellna medja ta' 6% ġifieri tistgħu tqisu dan bħala progress. Iżda din il-bidla tissuġġerixxi wkoll illi ħafna mill-bidliet fiskali li kellhom isiru diġà saru dan ipoġġina fi stampa kompletament differenti mill-perspettiva strateġika minħabba l-progressi li sar issa importanti li nifukaw fuq l-iktar ħaġa komuni għal kulħadd, ġifieri l-fatt li rridu nifukaw fuq tkabbir ekonomiku. Il- il-pass eh, kajment dan kollu huwa importanti li aħna nużaw il-politika monetarja sabiex nżidu l-attività fis-suq il-politika fiskali, il-mod ta' kif tkun infasla, tista' u għandha tinbidel ħalli inħedġu li kunem iktar kabbir ekonomiku, inħedġu u koll opportunitajiet ta' xogħol ġodda, inħedġu l-investiment. L-investiment huwa bla dubju ta' xejn iż-żerrija li tista' twassal l-iktar kabbir ekonomiku. L-investiment huwa żerrija ta' tkabbir ta' sena d-dieħla il pjanta Junker jista' jenna sabiex nirqu dawn l-anijiet u dal-waqt ħan diskutu il pjanta Junker. L-ewwel rekomandazzjoni hija li l-politika fiskali għandha tkun fukata fuq it-kabbir ekonomiku u mhux biss fuq il-konsolidazzjoni fiskali. Aperti minn hekk irridu nirrevedu wkoll il-qafas fiskali. Dan xi jfisser aħna kontenti bil-progress li intlaħaq fit-titjib tal-qafas tal-qafas fiskali. Speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-Unjoni Bankarja, naħseb li dawn iż-żewġ riformi jimxu id fit, sar ħafna progress u naħseb li dan huwa lik wieħed mill-iktar xogħlijiet importanti li saru fl-Ewropa. Iżda li nserħu wis fuq l estensjonijiet tal-iskadenti sabiex aħna nżommu ma dawn il-lanijiet fiskali dan jista' idajje fil-kredibilità tal-miżuri stess. Importanti li aħna narfu li hemm il-lok għal ċertu eċċezzjonijiet. Iżda jekk ikun hemm ħafna eċċezzjonijiet li jingħataw lil bosta pajjiżi, naturalment imbagħad din ħad mill-kredibilità. Issa nixtieq illi natu ħarsa li tlet modi ta' kif għanna nistaw insaħħu il-qafas fiskali revedut. Dan għandu jatina sostenibilità fil-perjodu metju ta' żmien fuq il-livell fiskali iżda għandu jkoll iżid it-kabbir ekonomiku. Mela l-ewwel nett il-bilanċ strutturali għandu rwol importanti ħafna fil-qafas revedut fiskali. Iżda ċertu eh, problemi wkoll bil-kejl u bil-, -kejl u bil l-istruttura ta' dawn id-deċiżjonijiet. Il-metodoloġija għandha tkun reveduta u għandna jkollna metodu li jkun iktar għabbażi tal-pożizzjonijiet li aħna għandna fil-budget strutturali. Hemm ħafna elementi differenti, hemm ħafna kriterji differenti. Il-problema hija illi n-nies jażlu l-iktar affarijiet komuni u jażlu definizzjonijiet illi huma l-iktar validi għal pajjiżhom. Din hija xi ħaġa illi l-bniedem hekk jagħmel is-soltu kulħadd ipprova jagħmel l-affarijiet iktar faċli meħabba li s-situazzjoni daqshekk komplessa parti minnek, it-tisjeħ ta' għafas fiskali nazjonali għandhom Eh, ikunu eh, iktar msaħħa. Per eżempju, l-Konsil fiskali, konsilli fiskali nazzjonali jista' jkollhom rwol iktar importanti sabiex jagħtu evalwazzjoni indipendenti. Ħafna pajjiżi diġà għandhom uffiċċju bħal da eh, fil-Renju Unita dan jisejħ l-uffiċċju ta' responsabilità budġetarja, per eżempju, u dawn il-konsilli fiskali qegħdin diġà jistabilxu ċertu limiti u um, limiti massiv dak li għandu xaqsam id-dejn tiftakru l-Ġermaniżi fis-sena 2009 kellhom budget bilanġat sas-sena 2016, irnexxinhom jaslu fejn xtaqu xi sena qabel ġifirina naħseb illi l-istituzzjonijiet bħal dawn jistgħu jinħolqu mill-istati membri sabiex jibatu dan il-messaġġ daqshekk ċarf dak li għandu xaqsam disċiplina fiskali. L-OECD jissuġġerixxi semplifikazzjoni tar-regoli fiskali. Il-qafas li għandna bħalissa huwa verament ta' konfużjoni sieħa l-gvernijiet u l-esperti, ġifieri tistgħu timmaġinaw kemm jistgħu jifmuh u jifmuhom dawn ir-regoli l-pubbliku. Il-gvernijiet għandhom joqogħdu attenti ħalli kollom politika fiskali li tkun iffukata mhux biss fuq il-fatt li rridu jippruvaw jifmu regoli huma u illi joħorġu b'metodi kreattivi ħafna sabiex jieħdu vantaġġ minn dawn in-nuqqasijiet tal-leġislazzjoni u l-loopholes li jkun hemm. Issa nitkellem fuq riformi strutturali kif diġà qed tilkom il-politika monetarja fiskali għandna nżidu magħha ċertu riformi strutturali ewlenin. Fost affarijiet oħra minħabba l-fatt li l-politika monetarja naturalment aħna nafu li issa ħadna kemm stajna minna. U permezz tal-politika fiskali ħana provajna naqsu id-dejn kemm jista' jkun. Ġifieri s-sitwazzjoni ma tistax toħroġ minna billi tonfoq iktar. Dan diġa għamilni għadin, konna zidna 40 punt iħor mal punt prodott gross domestiku għandin il-ħagġa ma xtaqnijiex minħabba li jumbat fl-aħħar mill-aħħar dak kien sardejn u s-swieq jekk nibqgħu sejrin hekk ħajitilfu il-fiduċja fl-investiment. Ġifiri importanti li aħna nintroduċu ċertu riformi strutturali jew lenin. ċertu pajjiżi speċjal dawk li qegħdin fil-periferija, ma toġobniex dan il-kelma jien, iżda naħseb li kulħadd jaf min qed nirreferi, għamlu progress kbir f'dan l-aħħar ftit snin, importanti li jkomplu għaddiem bl-implementazzjoni, ġifieri deċiżjonijiet ittieħdu. U issa wasalna għall-istadju ta' implementazzjoni. Sfortunatament sar ħafna inqas progress f'bosta pajjiżi oħrajn fostom pajjiżi kbar l-ambizjoni sabiex intejbu il-performance ekonomika ta' dawn l-ekonomiji sta' jpoġġu tkabbi fuq bażi soda ħafna u jmwaslu sabiex nindirizzaw l-izbilanċi tad domanda Importanti illi jkun hemm ċertu politika li tista' tikkontribwixxi għal tkabbir iktar inklusiv, pereżempju illi naqsu duality tas-suq tax-xogħol, nżidu il-ħiliet tal-ħaddiema, nżidu l-produttività u l-pagi wkoll nippermettu li l-pagi jikbru hekk kif qed tikber l-produttività. Jiena l-bira żort l-Iżvezja u ġimgħa ilu kont fir-Renju Unit u ġimgħa ta' kont fl-Italja u ta' qabel kont eh, il-Lussemburgu. Ġifiri ille indur ftit u identifikajt li dak li għandhom in komuni l-pajizi, dawn pajizi kollha huwa produttività fuq livell ta' zero kważi, jew produttività baxxa ħafna din hija waħda mill-ikbar problemi li aħna nixtiequ nelbu, rridu nindirizzaw din il-kwestjoni, dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu ikonna l-ambizjoni li konna pagi iktar għalin. L-Italja, Franza, Portugal, Greċja u koll aħna tinżurhom sabiex napoġġaw l-implementazzjoni tal-aġenda tal-riforma u dan huwa tip ta' lingwaġġ li aħna qegħdin nużaw. Pereżempju Franza, riformi strutturali, l-impatt fuq it-kabbir u l-alternattivi għal ġejjieni. Ma nistgħux aħna noħorġu bil- l-impatt ta' tkabbir ta' kull riforma li tkun tradotta, provajna namlu dak għall-Italja, għall-Ġermanja, għall-numru ta' pajjiżi oħrajn. U ikolli ngħid illi dawn il-miżuri kollha flimkien mal-fatt li aħna qegħdin nippruvaw naħarbu minn nassa tal-istaġnar, politika għall-Europa u għall-Ġappun għanna u kara brochure fuq il-bidla strutturali, il-politika ekonomika ta' zona euro, il-pjantazzjoni fuq eh, eh, l-erozjoni, l-evalwazzjoni interim, dawn l-affarijiet kollha edin hawnhekk kara kollha kemm huma dawn ir-rapporti huma dispożizzjoni tagħkom, ir-rapporti sibu kopja tagħhom ukoll fuq l-internet ġifieri jiena sempliċement għan nitkellem dwar dawn il rapporti ġibtilkom kopja ta' dawn il-brochure sabiex jekk tixtiequ eh, taqbduhom f'idejkom u tqalbu ftit fihom. Iżda għan nitkellem fuq il riforma istra. għan tikom eh, eżempju interessanti, Sur Presidente. L-Italja, għanu l-eżempju tal-Italja, aħna kalkulajna jekk l-Italja timplementa l-pakket ta' riforma u jaslu sabiex eh, jimplementaw kif suppost, huma l-Italja tista' tikber fil-mija iktar fil-prodott gross domestiku medju ġifiri minn flok jkun ma jkun hemm 100% jkun hemm 103%. Issa fuq periodu ta' 10 snin dan ħajkun ikkalkulat bħala 6% ta' żieda fit tkabbir ekonomiku minħabba illi bizmin u bit-tissieħ tal-politika u l-politika s-saħħaħ l-politika oħra, aħna ħanaslu għal cocktail vera qawwi ta' politika. Ġifiri il-prodott gross domestiku tal-Italja jista' jiżdied imqabel mal-kapital. l istessa ħaġa tista' tiġi anke f'pajjiżi oħrajn, però jiena xtaqt il nitkellem fuq l-Italja l-ewwel. Fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea illi aħna nikkompletaw su intern ġenwin jista' jwassal għad kabbir f'perjodu medju, f'perjodu twal ta' żmien, l-Unjoni Ewropea palissa għadha dbat minħabba ċertu limitazzjoni tu restrizzjonijiet U għada xejn diffiċli naħsbu fuq il-pjan ta' Juncker jekk intom ma tikkonsidrawx ukoll ċertu kwistjonijiet li għandu xjaqsmu mar-regoli u mal-integrazzjoni l-ewwel dwar telekomunikazzjoni, dwar il-qasam tal-enerġija, is-settur tal-elettriku, entrepreneurship, ċaqli ħieles tal-ħaddima, mobilità tal-ħaddima, importanti li jkollna perspettiva Ewropea fuq dawn l-qosma kollha. Nixtieq ngħidilkom ukoll illi l-aħħar proposta illi aħna irċivejna minnaħa ta' Ansib, minnaħa ta' Sur Ansib illi prezenta l-elementi ewlenin tal-suq intern digitali li ħajkun prezentat f'Mejju din hija aħbar tajba ħafna u li tqawilna qalbna ħafna. Din hija tip ta' inizjattiva li għandna bżonn. U tista tammela possibbli illi aħna natu spin tal-qoddim l-produttività. Iżda tista tiffaċilita wkoll l-implementazzjoni tal-pjan ta' Juncker. Aparti minn hekk ir-regolament tas-suq tal-prodotti tal-OECD u l-indikaturi wrew illi xkiel fis-settur tas-servizzi ma bidlux. Aħna rajna illi għanna konna tinsegwu l-progress mis sena 2006-2008 sa sena 2013 l-affarijiet ma nbidlu xanzi marru lura fċertu pajizi għal din raġuni dan juri l direttiva ta' servizzi tal-Unjoni Ewropea tfadal ħafna x'namlu sabiex nimplementawha. A big investment plan. Pjan ta' investiment kbir. Aħna qed noqsu milli konna tkabbir ehm, fil-kommerċ qegħdin ehm, kważi b'nofs ehm, il-veloċità li nixtiequ, kważi kważi xi kultant nuru sinjali negattivi, m'għandniex investiment, u allura għalfejn aħna qed nistaġbu li mhux qed nikbru. Din sorpriza. sorpriża tafu tlet eh, ċilindri ta' tkabbir edin veloċità bin-nofs kif għattilkom allura għanna bżon pjanta vestiment eh, kbir. Meta nitkellmu fuq il-pjan Juncker eh, naħseb Mux sempliciment qed nitkellmu dwar 315 eh, il-biljun euro, l li eh, jekk ma jkunx hemm riformi eh, l aspet regolatorju jekk il-suq waħdin hija ma ħadmux, allura m'hemm l-ebda ammont ta' flus li inti tista' titfa' fil-magna biex il-ġalla taħdem. naħseb jiena jekk ikollok is-suq internet jaħdem tajjeb, relevanti m'għandekx jekk għandek 315 biljun triljun, il-fokus irrid ikun fuq l-aspett regolatorju. Nafu illi eh, il il ehm, pjan Juncker u għanfasal fuq tlet eh, punti ġifiri eh, l-ewwel ir-riforma strutturali ħanaqleb ftit eh, l-ordni inti l-ewwel tibda bil-proġetti tajbin un bat eventwalment eh, inti tfassal il pjano u tuża il-flus naħseb aħjar hekk milli naqbdu u nibdew bil-flus l-ewwel. Nixtieq insemmi fil-qasir li aħna offrejna li naħdmu jitfejt eh, mal-Kummissjoni fl-implementazzjoni ta' dan il-programm fuq diversi fronti, anki fuq l-isħobijiet per eżempju tal-privat u l-pubbliku, ħafna minnkom għandhom deġa esperjenza b'dan permettu li nala din il-parti b'kumment zaħira fuq taċħal li għax fiftit momenti uħra jkun hemm laqa konġunta uħaj kun hemm il-kommissjonijiet fuq it-taxxa u fuq l-ekonomija illi ħan interriġu fl-imkien u għanna il sur Pascal Santama illi ħaj jinterveni minna ħatana fuq dan il-punt. Nixxie nitkellem ma dan kollu fuq zewċ faxex illi qed jaħdmu u li umma tassew revoluzjonari u nittamaw illi jibdlu l-wisa dinja fil dakħlandu xaqsa me xaqsam it-taxxa l-ewwel nkunu nafu fejn qed jinbew l-affarijiet il-kwestjoni ta' tax havens tal-individwi li qed jieħdu l-flus u jpoġġhom fejn ma ġewx rapportati dan um, għamilna progress kbir fuq u qed navanzaw ukoll ħafna fuq um, l-qsim ta' informazzjoni ħanidħlu ktar fi dettall eventualment u punti ħor illi navanzu fuq huwa il-BEPS il-base erosion u l-profit shifting. Eh, dan huwa wkoll materjali tistgħu issibuh fil-USB. Rridu naraw li dawk il-kumpaniji li sabu mod kif jiżgiċċaw mis-sistema fiskali ma jġawx hemm. dan, ma nixtiequx li ħalsu taxxa doppja maqqas ma nixtieqhom li ma ħalsux taxxa. Ridu it-triq tan-nofs. Ġifiri, dak li jkun ħallas it-taxxa darba u preferibilment fil-post fejn operattiv. Dan nitkellmu iktar fid-dettall eventualment. Punt eh, ieħor li nishtiq nsemmi u għam mm, hija vizjoni aħjar il-messaġġ tiegħi għalikom huwa ħossukom komdi magħna. Użaw eh, il-rizorsi tagħna aħdmu iktar kollaborazzjoni maħna, jom kellha ħna naħdmu għalikom ħna naħdmu fuq l impat eh, ta' programmi ta' investiment komen, qed naħdmu wkoll fuq il-proġetti bħal dak tal-garanziji taż zazax fuq livell nazzjonali. Iftakru illi aħna għandna 21-28 stat membru kom illi huma membri tagħna u hemm żewġ membri oħra illi aktar jissieħbu ġifieri il-Latvja u l-Litwanja konna 23 u dan ifisser illi aħna investejna bil-qawwi fl-Ewropa. Ċ'ifisser dan. Eh, ftakru eh, aħna twelidna eh, l-għada tal-Pjan Marshall li kienet inizjattiva tal-Istati Uniti biex tejn għalbini mill-ġdijt tal-ekonomija. Aħna maħniex ġitib ta' think tank bazat f'Pariġi, li aħna nitkellmu dwar il-politika, mhux biss dwar il-fassilu l-kidba ta' papers Allura ftakru illi għanna u kol fostna 21 stat membru ġviri l-interess fl-Europa huwa permanenti u parti mill-ħidma u mitħassib ta' kull-jum tagħna. Aħna nikotaw fuq is-saħħa, fuq it-taxxa, fuq l-edukazzjoni Ewropea, fuq dak l indusja sama reċerka u l-iżvilupp, tkabbir u dak kollu eh, illi tistgħu tikkonsidraw l-aspetti ekonomiċi, ambientali, soċjali e governance. Allura, ħossu kom dimana, aħna edina unek biex napoġġjaw lilkom il-koll. Grazzi. Grazzi ħafna, ħan nibdew nizaw il-servizzi tagħkom mill-ewwel billi nduru eh, fuq il-kollegi biex saqsu dak li ħossu li xtuq jires u um, pero qabel nixtieq eh, nirringrazzjak eh, semmejt numru ta' punt interessanti dwar xirridu namlu, per eżempju dwar il-kejl tal-impatt ta' riformi strutturali, eh, s simplifikazzjoni għet naħdmu fuq dan diġa bil rapport nam. Ġifiri kemm jista' jkun ippruvaw ukoll nisimplifikaw il-proċedura fiskali komplikata u fuq il-pjan ta' Juncker ħan ippruvaw minnaħa kontribwixxu permezz ta' Capital Market Union imma ukoll li um, biex ngħidlek naraw li kif inti fil-waqt li nwet u reformi strutturali intejbu u koll mm, mm, l-istrutturi ta' qabel ma naddu effettivament eh, għal-pjan. Mm, Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi, Sur Gurja, illi eh, anka turu l-interess permanenti minna ħatakom, eh, interess lejn l-Europa illi għedin tatwaħ u saħħuħ. Ser nerġa' nibdajiet il-kellim. Sur Gurja, grazzi tal-li ta' hawnhekk magħna, grazzi tal-li turu dan l-interess permanenti minnaħ tal-organizzazzjoni tagħkom kif ukoll fuq il-livell personali minnaħ tiegħek li qegħdin tatwawh. Inti għamilt referenza għall pjan ta' Juncker. Xtaqtin kun naf anka meta naslu għal rounds finali sabiex anka mbagħad naslu għal deċiżjoni eh, finali minnaħat tal-Parlament, jekk hemmx punti minnaħat tiegħek illi tħoss li mhumiex eh, sostanzjali biżjed minnaħa tal-pakkett ta' proponut minnaħa ta' Juncker li forsi tixtieq nanka nindirizzaw aħjar min-naħa tagħna dawn huma punti ta' interess għalina. Barra minn hekk inti tkellimt fuq l-element tat-taxxa. L-organizzazzjoni tiegħek tkellmet fuq eh, l-evażjoni tat-taxxa u x-xogħol kbir li hemm xi jsir f'dan il-qasam. X'qed inkun naf kif il-progress eh, anka forsi b'mod awtomatiku jekk aħna noħolqu sistema jista' jissaħħa fuq livell globali. Kif anka nistgħu pereżempju noħolqu sistemi globali ta' informazzjoni li għalġornawna kontinwament u anka l-proġett ta' BEPS um, kif se jiġi attwat f'dan il-kuntest. If you wait for something to be perfect. Jekk tistenna wa xi ħaġa sakemm tasal għall-perfessjoni dejma tiġraqat. U allura meta titkellmu fuq il-pjan ta' Jonker jiena ngħidilkom morru għalih ħanitalmu ħafna eh, dwar affarijiet oħra li nistgħu nagħmlu u ftakru. Ftakru. Dan mhuwiex sempliċi font. Ġifieri li wieħed ilaqqam ammont ehm, ta' flus jiġborhom eh, u daqshekk lejja xi ħaġa li għandha potenzjal li tmur ferm lil minnek jekk il-pajjiżi jieħdu eh, deċiżjonijiet eh, il mezzur strutturali li jagħmluha possibbli għal pjan Juncker biex ikun suċċess, allura l-impatt u l-benefiċċji jmorru ferm lil minn dak li huwa maħsub ehm, fil-pjana dan Mhuwiex ehm, l-idea mhijiex grupp ta' proġetti 315 biljun euro fil-kuntest tal-GDP tal-28 stat membru mhijiex xi ħaġa illi biex ngħidlek ħad toħroġ il kulħadd mix-xenarju ta' tkabbir dajjef, le, ma il-mizuri li kull stat membru ħajieħu u daw kolla li ħajib għaw jittieħdu eventualment ħajkollhom impatt interġenerazzjonali, għalhekk aħna qed nappoġġjaw dil-idea. Allora, intendi, tistennewx eh, il-perfezzjoni fuq eh, it-taxxi l-iskambju automatiku ta' informazzjoni diġà irċevejna madwar 40 biljun euro eh, fitħul ehm, fost dawk l-istati membri li jipparteċipaw. Ġifiri, dan kollu kien bla poċ ta' ħafna mill ehm, Pajizi l-ħadu sem fil ġi 20 kollox 124 stat membru li skużawni, stat illi qed eh, jieħdu eh, sem dan l-iskambju eh, awtomatiku ta' informazzjoni ftakru. Jekk hija ngħidu pereżempju xi ħadd joħloq account f'pajjiż terz il-bank fejn huma jħolqu dan il-kont jirrapporta il-bank jirrapporta lill awtoritajiet u l-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż jinformaw um, il-pajis fejn dak il-persuna għandha ċittadinanza tagħha u dawn imbagħad um, jinformaw l-awtoritajiet dan tajjeb kollox sew u jekk li allura nisidnu Malte u ikonna taħdi taras imbras. Imma dan qabel ma stax jiġri għaliex l-ewwel wieħed trid jara jekk hemmx possibilità jekk it-tali rċeviex flus jew nkella jekk ħallas jew le taxxa fuqhom jekk baċ il-formula ta' taxxa jew le dan kollu bidel li għaliex kollox ħaj jsir awtomatiku din hija rivoluzzjoni, tibdil mm, drammatiku fl-2008 kien hemm mm, eh, ftit eh, Eh, f'tejmiet bilaterali l-lum eh, dawn jilħu 6000 eh, Issa, issa sonu għan esperienza, iva għan esperienza bis-sistemi, għet nizvilupaw template, għet niprofaw nħol u pjan u wieħed illi fil-fat jirrivoluzzjona kull ftejm illi aħna għanna u nġbrom f'wieħed. Grazzi, issa nishtiq nitlob li l-kollegi biex iżommu eh, mal-ħin allokat li l-om eh, għala li jiex inkella mux kullħat ikun jista jintervjeni il-kellim li jmiss Sor Peter Zimen għal-SND. Grazie ħafna Sur President. Iva, rġana bil-Ġermanis. Mela, grazie ħafna lill-Segretarju eh, Ġenerali li qiegħed unnek hawnhekk li les li t-diskuti maħna anka jena. xtaqt Eh, nistaqsi l-istess mistaqsi kif diġa smajna anka kif smajna diġa ġifiri waħda mill-lat tal-taxxa u l-oħra mill-lat tal-pakket eh, tal-pjan li għanna. Mela, minna tal-pjan, aħna tlaqna mill-punt illi aħna nishtiqu l-aħjar l ġit għall-Europa u għalek proponejna dan il-program. Issa, kif ser nilħu dawn l-għanijiet illi insaħħu kemm il-makroekonomija kif ukoll il-mikroekonomija. Nista' niftakar sew uh, fi proġetti illi tant huma ta' interess għall-investituri illi jixtiequ uh, jitfaw il-flejes tagħhom f'dawn il-proġetti imma kif se ninċentivawhom? x'perik li qegħdin taraw sabiex inkunu nistgħu nimplementaw dan kollu illi nixtiequ għaliex dan il-pjan ta' investiment ta' Juncker inħoss illi mhux qed nibbilanċjaw il-makroekonomija u anka fiħdan il-żona euro intu għamit ċans illi jissaħħu. Aħna nabżon ta' dan it-kabbir mod partikolari illi natu l-possibilità lil dawk il-pajjiżi illi jixtiequ jniedu dawn il-proġetti, proġetti li jkunu kompetittivi u li ma jibqawx maqtu għajn minn uh, l-element industrijali anka fir reġuni industrijalizzati li diġa għanna. L-informazzjoni għada ma ġietx ippubblikata. Din toħloq il-kwistjoni mistoqsijiet dwar it-trasparenza mhux biss fir-rapportaġġ imma wkoll fir-rigward tal-tfassil ta' sistema ta' taxxa fejn anke jkun hemm eh, reġistru internazzjonali illi wieħed ikun jista' jaċċessa u iġib l-informazzjoni li jkun eh, meħtieġ. Inti x'taħseb f'dawn l-elementi? First of all, today we don't have L-ewenet aħna ma nħodux nimxu pajis pajis. Eh. Mela ejja ħanibdew eh, nimxu pajis pajis u mux nuqodu eh, nipuntaw swaba. Le, ma sempliċement qed nitkellmu dwar xi ħaġa li suppost issir, ġifieri li l-flus jinġabru kif suppost. Naseb madara kollu il-fatt illi ehm, li qed jisemma li dan kollu nagħmluh pubbliku dak forsi huwa l politiku li rridu nevitaw, allura e nevitaw din il-perfezzjoni. Ejja l-ewwel nitolbu nies illi jinġabru taxxi kif suppost. Ela eh, li xinkella jekk ninsistu fuq eh, trasparenza totali noqogħdu nifitlu fuq li puntar ta' swaba li xurxin, allura nirriskjaw illi biex nifukaw fuq din il-ġlida il l tal kbira irridu nisser nefti iktar, imma naħseb illi eh, fil-qalba nistaw namlu eh, progress fuq eh, differenzi territoriali. Nisimaw niftit, eh, il-pjanta Juncker eh, huwa pjanta investiment, eh, dana mux soluzzjoni għal kollox, mux ħajsolvi il-problemi kollha tal-Ewropa. Sempliċement xprun tkabbir għaliex l-investiment nieqes wieħed jitkellem fuq bilanċ u xnafjena, imma dan mux solvi il-problemi kollha u tina ħaġa ftaħru il-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea huwa 13 il-triljun biljun u hawnhekk qed nitkellmu dwar 315 il-biljun fuq numru ta' snin. Ġifieri intom diġà għandkom 13 triljun li qed ġeneraw kull sena, dan il-pjan huwa biss parti zaħira. Bl-ebda mod ma ħajsolvi l-problemi kollha illi l-Ewropa tħabbat wiċċa magħhom għanna differenzi iva, fl-Europa, narfu eh, illi dan huwa tħassib minna ħatakom. Imma nixtieq nisikom illi ma tarawx dan il-pjan bħala xi ħaġa illi ħajsolvi kollox jista' jindirizz il-qat, it-tkabbir l-investiment. Biex bekk it-tkabbir jasal qabel. Imma rridu nikkonsidraw fil-limitazzjonijiet tiegħu wkoll. Grazzi ċertament dan hija raġuni oħra biex kemm jista' jkun ehm, dan il-pjan jaħdem ehm, mill-iktar possibbli u issa Sur Maria's Snotis ehm, mill-ICR. Grazzi ħafna. Il-poplu Grieg palissa ijat jgħix fil-faqar. Nafu illi itnaqqis fil-pagi u dan nasal naqas b'xi 50 fil-mija il-pagi tagħhom naqsu bin-nofs u allura aħna nafu dak li għandu xi 181 fil-mija f'dak li għandu xi dejn dan dejjem qiegħed jiżdied il-foqra ftaqru iktar minħabba trojka. It-taxxa fuq eh, il-senjuri żdiedet biss b'disa' fil-mija dawk li jirċivu l-pensjoni edin jirċivu pensjoni li tpoġġihom taħt il-livell tal-faqar. Trojka f'dawn l-aħħar ftit snin waslu sabiex iselvu 200 biljun euro. Iżda dawn ma kienux investiti kif suppost, minħabba li kieku kienu investiti kif suppost, ma konniex ninsabu xorta waħda b'din ir-rata ta' fost iż-żaza. Aħna nafu li ħafna Eh, xjentisti u ħafna esperti fil-Greċja ħarbu u telqu mill-Greċja għalfejn minħabba li l-politika li kienet tkun implementata fil-Greċja kienet waħda ta' austerita, waħda illi miex edha tħeġġeġ iktar tkabbir ekonomiku, kien hemm ħafna li qalu wieħed seta' jappoġġa iktar tkabbir ekonomiku li kieku kien hemm appoġġ speċifiku ta' ċertu oqsma tax-xogħol. Iżda il-miżuri kienu fukati biss fuq il-ħaddima u l-iktar vulnerabli u dan waslu sabiex iżidu il-ċifri tal-qat. Il-trojka qed ikomplu għaddejjin kif kienu meċin qabel dan il-morsa din il-morsa tal-kreditu vera qed issir dejjem iktar diffiċli u l-bonds tal-istat l-qasbis tista' tixtrihom. it-trojka fil-fatt ta' kedin jgħidu li rridu n-imponu ċertu riformi strutturali issa kif um, il-President jinterrompi il-kellim. Sur Segretarju Ġenerali tal-OECD, x'tipproponu intom bħala miżura kontra l-kriżi monetarja fil-Greċja? Sur Gurjenti pala segretarju ġenerali trid tieħu ċertu deċiżjonijiet dwar il-poplu Grek jekk tixtiqux tappoġġaw jew kara tixtiqux tappoġġaw it-Trojka Grezza. Ah, well, uh I was in Athens on Iva, jiena kont uh, fateri fil-11 ta' frar meta l-Prim Ministru uh, kien uh, ħal mandata biss wara ftit sigħat u kien fil-kwartieri tagħna fit-12 eh, ta' Marzu fejn indirizzar il kulħadd eh, u aħna qed naħdmu jitfit ma' task force ta' Greċja biex napoġġaw il-programm ta' reforma. Hemm numru ta' punti komuni li naħseb li kulħadd qed iħares eh, lehom fejn ġifieri qed naqblu fuqhom it-taxxa, ġifieri li nagħmlu pjan sew kif niġbru t-taxxi, niġeldu il-korruzzjoni, nippromovu l-integrità u trasparenza, iktar kompetizzjoni, il-monopoli, l-oligarkija li dejjem eh, gwadanjat u xaħmed bujeta sissa. Naħseb eh, importanti huwa nifokaw fuq eh, terren komuni. Il-problema naħseb ġiet meta kien hemm xiftit it-tondjar ta' ċifri fil-fatt hija il-gvern dak iż-żmien kien qal 500 mm, deficit skużawni 5% imma fil-verità kien 15 sparixxa dan il-wieħed x'imkien u eh, il-problema kompleta tikber id-dejn kompla jikber l li dan mux ħataqba tħasru mill-lum għal-għada u dan laħaq eh, il-proporzjonijiet eh, enormi li nafu bihom il-lum ġviri din hija situazzjoni nixtieq infakkarkom illi hemm żewġ affarijiet li qed iseħħu bħalissa fuq ir-referenzjar Eh, tal-affarijiet, ta' ċertu aspetti fuq ehm, il-medda qasira ta' żmien u mbagħad hemm il-medda medja u twila ta' żmien fejn qed nippruvaw eh, nimplementaw affarijiet iktar fit-tul li jridu iktar żmien, li jagħtu iktar viżjoni. Aħna għalhekk qegħdin diskussjoni mal-Gvern Grek biex naraw li kollox ikun fis-seħħ ħalli il-kabir ikun sostenibbli il-xogħol nerġgħu nġibuh u nġibu lura dak kollu illi tlifna il-fat eh, li wieħed joqgħod eh, jakkuża ġara fl-aħħar ħames snin eh, li joqgħod jipunta swabu lejn trojka naħseb din mhijiex is-soluzzjoni l qoddim Grazzi. Grazzi sur Marian Harken Sinjura Marjan Harkin eh, mill-grupp għalde, grazzi grazzi tal-ħin ta'kom għandi zewx mistoqsijiet, inti tkellemt dwar it-kabir u ukoll dwar l-ugwaljanza, tkellemt l-Irlanda, l ċifrije tal-ġimgħa li għaddiet eh, il li disa' fil-mija ta' dawk li jaħdmu eh, jisabu madana kollu kol fil-faqar, ġifieri qed nitkellmu dwar persuna minn 10 illi qiegħda fil-kwistjoni ta' faqar u din hija situazzjoni tal-prekarjat ehm, fil-xol tagħna. Allura intom eh, l-istituzzjonijiet Ewropej x'tistgħu tagħmlu f'daqqa, intom tkellimtu dwar riformi strutturali. Hemm riformi strutturali li taħsbu li nistgħu nimplementaw biex nindirizzaw din il-kwistjoni tas-sew serja. It-tieni punt, tkellimt fuq il-BEPS u naqbel miegħek. Naħseb li m'għandux ikun hemm post fejn wieħed eh, jinħeba imma mistoqsija ċertu proposti kif huma strutturati preżentament jistgħu jifavoreġġaw ekonomiji kbar fuq dawk żaru. ħafna drabi eh, meta wieħed irid eh, ikollu mm, kumpanija wieħed irid eh, ikollu l-kapital, eċetera. Naħseb illi fejn għandek ekonomiji żgħar propju dan l-eżerċizzju ta' kif wieħed jiġbar kapital u iktar diffiċli il-negozju eh, digitali eh, dan huwa mm, eh, din hija realtà f'kull tip ta' negozju allura naħseb li mm, nishtiq insaqsik inti kif għat indirizza mm, il-fatt li kun hemm trattament indaqs l-ekonomiji żgħar u kbar jekk jogħġbok. Grazzi. Ija naħseb eh, l-Irlanda hija eżempju xempju eh, tal-implementazzjoni ta' politiċi tajbam u eh, ta' suċċess. Nifhem li xorta hemm min għandu xogħol prekarju. Il-problema hija illi sa ftit ilu kellna l-perspettiva li jista' jkun li mhux biss ikonna nies illi jkollhom ehm, xogħlijiet eh, ta' taftit ħile u kellhom ħalsin biċċiċi ma eh, fejn ma kellhomx xogħol għax tkabbir huwa zero. Ġifieri naħseb diġà għandna xi ħaġa tajba U naħseb dini għatriq li rridu uh, naqbdu biex nindirizzaw eh, it-kabir u xogħol. Issa, xirridu namlu fuq eh, il-parti strutturali, l-edukazzjoni, l-innovazzjoni, il-kompetizzjoni, il-regolamentazzjoni eh, u l-istrutturi ta' taxxa domestika u il-rabta li jem bejn settur privat, dawk li eh, huma responsabbli ta' riċerka u l-iżvilupp u kif dawn jorbtu massu in ġenerali naħseb eh, dawn ehm, huma dan huwa l-approċċ illi eh, ħajżomma li ħajżomna dejjin fuq medda medja u twila ta' żmien u bad kif tindirizza punti bħal l-ekonomija digitali punti li semmejtu naħseb wasanna l-konklużjoni tajba li memx għalfejn dil speċjali għall-ekonomija digitali li lix naħseb li ndajfu l-kastan anke legalment u t ħaġa illa li għax nistaw nidentifikaw minn fejn ġejn il-flus u għant min marru. Allura memx għalfejn uħol u għafa speċjali. Jekk inti għandek speċjalisti li jifmu kif taħdem l-industrija u dan sta' l-kull pajis, kull pajis għanda dawn it-tip ta' esperti qed m'għandux eh, bżonn ehm, eh, jgħid ehm, eh, le dak li għandna mhux biżejjed impossibbli le possibbli jekk hemm ġbir ta' taxxi u jekk hemm nies illi qed jitħallsu għand min jiġifieri qed jaslu dawn il-flus, allura nistgħu nitraċċawhom. Imbagħad hemm każijiet oħra veri iktar komplikati bħal pereżempju s-sede ta' ċertu eh, negozji li mhux dejjem ċari, ma naslu naslu. Fuq il-fatt li eh, il-miżuri tagħna forsi ma applikawx b'mod indaqs il kulħadd aħna qegħdin fi stadju fejn Produċejna sissa seba mm, Seba rapport u tmir noħra ħajħorġu eh, fil-laqa tal-G7 fit-Turkija. Ħajkonna pakket eh, li jrid ikun konsistenti l-ewwel seba eh, aspetti jridu jkunu maħsuba b'tali mod li jieħdu konsiderazzjoni wkoll it-tminja li ġejjin ma dan għal darboħra huwa pjan ambizzjuż qed nippruvaw nilħu limiti ġodda xift snin ilu għazbis konna nikkonsidraw dan kollu u dan kollu jġibri biex nejt li għana bżon il-flus ċertament imma u koll il-għaliex politikament madux sostenibli li il-gvernijiet jibqaw jintaxxaw il-kompanija zaru medji u il-klassi medja u il-gbarat jiskappaw jihensu għalix. Allura jiena tassew ottimista dwar il-possibilitajiet tagħna Sur Gegas mill-Gwe. Iva, fuq eh, it-kabbir u l-perspettivi ta' t-kabbir, l zejt mm, fil-fatt eh, il-prezzi ta' żejt eh, naqas Imma dana kollu xorta mannix eh, it-kabbir eh, ċifri jirrepetu eh, rwieħom 1% dejjem inna nisimaw s-sas nisħaħa. Imma fl-axar mal axar mux għatir nexxina morru l-lin minn din minn din iċ-ċifra ta' wieħed nejn fil-mija mhux qed nirrexxinna naqbżhom bat kellimtu fuq riċerka u żvilupp u kompetenzi Naħseb, Iva, dawn huma reċetti li ilhom applikati għal snin eh, fuq il-profitizzazzjoni tal-ekonomija, dan ukoll ehm, smajnija il-flessibilità eh, tal-forza tax-xogħol ukoll. Imma dan kollu fiex wassanna. Ehm, għal dawn l-aħħar 20 ta' snin kien hemm l-evażjoni fiskali, eh, il-tax havens ilhom jeżistu ehm, U dan kollu għet wassal biex eh, ma jkunx hemm tkabbir, m'hemmx eh, fiduċja minn naħa ta' ċittadini tagħna u dan għala għaliex il-ċittadini eh, tagħna m'għandhomx seta ta' xiri, m'għandhom ma jistgħux ma m'għandhomx dħul. Allura dak li aħna fl-aħħar mill-aħħar waqafna kien moviment ta' moviment zbilanċjat um, rridu um, naraw naqra li meta per eżempju għandek pajjiżi li jesportaw, oħrajn jimportaw, u allura dawk li jifokaw fuq l-esportazzjoni awtomatikament um, inaqsu l-pajjiżi ta' importazzjoni skont eh, kif ehm, skont teħtieġa tagħhom. Allura nistaqsi eh, inti tista' tgħidilna x'taħseb eh, fuq ekonomija illi hija msejsa fuq l-esportazzjonijiet jekk inti għandek pajjiżi ħaf oħra madwar id-dinja li provaw ħarsu l-produzzjoni tagħhom. Għalju, issa, mistoqsi oħra li ma nistawx naħarbu minna l-konflitt ta' interess. Nafu illi ehm, jeżistu uh, standards um, an anzi nafu uh, illi jem uh, konflitti kbar fil-fat bejn dak li jattamlu intom u dak li jattisir fil multinazjonali Temos muito progresso. Eh... Grazzi, aħna jenna nejdu dan għal-ħafna snin, ma ma jfissirx li muħat namlu xejn, ma jfissirx li muħat namlu progress, saqqas rajna fil-fat reformi strutturali, tibdiliet strutturali, u għavera li aħna għanna u fuq eh, strategiji u reformi ta' dan it-tip, imma sfortunatament għadna ma wasanniex għall-implementazzjoni. Eh, Pero situazzjoni hija aktar stabbli U dan irridu narfuh. Dan ifisser li qegħdin f'sitwazzjoni fejn nistgħu nimplementaw l-aħjar prassi. Huwa ċar li dawk li ħadu l-miżuri tajba qegħdin f'sitwazzjoni aħjar. U dawk li m'għamlux dan allura jinsabu f'pożizzjoni dajfa. Dan jikkonferma illi il-miżuri xierqa jaħdmu meta jirru implementati fuq il-konflitt interess. L-OECD jinsabu f'sitwazzjoni taħseb biex eh, jevitaw kull zbilanċa ma naħsebx illi eh, nistaw naħdmu fuq dan il-punt minnajr eh, l-OECD, ma ċertament għanna bżon l-appoġġ ta' diversi pajjiżi li għaxin kella ma nkunux nistaw nieħdu passi fid-direzzjoni tajba. Waħna inna naħdmu għal snin sħaħ fuq dan l-iskambju automatiku ta' informazzjoni inna mill-2000 u tmini għadmu fuq dan, ġifir għanna bżon iż aspetti għanna l-aspett tekniku u l-aspett tal-esperti ma' u koll irrida politika li li xinkella minar dawn l-aspetti ma' nistawx eh, naħdmu. Uh, Mr. Gurija, uh, I just want to start by saying Grazie, Sir Gurija. Jina ma naqbilx miegħek fuq ir-rapportaġġ pajis uh, pajis. Jata hawnhekk li tilkellem eżatti qudiemek. Mux nitkellmu fuq individwi għawna kan nitkellmu fuq kumpaniji ġifiri memx kwistjoni ta' mistħija fi rigward ta' kumpanija. Kumpanija mandiex miex lesta illi toħroġ l-informazzjoni u ma jridu responsabilta għal dik l-azzjoni. Aħna imponejna din fuq il-banek u naħseb illi anka eh, għana nimponu din sabiex ikun hemm l-informazzjoni pubblika pajjiż pajjiż anka fi rigward tal-multinazzjonali. Mish nifoka fuq riforma tal-banek issa. L-OECD fost il-ħafna xogħol illi qed taħdem fuqu iffukat bisħieħ fuq is-sistema bankarja. U fuq l-ħtieġa li kun hemm firda bejn l-investiment u l-banek tal-konsumaturi dan qed jiġi diskuss eh, anka fil-parlament preżentement u jider illi mhux ser ners u lejx xqbil eh, mal-arwis. Rajna anka l-bira fil-Financial Times illi mhux tajjeb laqas għall-azzjonisti illi ikollhom kollox taħt saqaf wieħed. X'taħseb inti fuq din l-impatt ta' din ir-riforma strutturali fuq l-ekonomija? jekk il-banek eh, seri jitalbu biss jaċċettaw depositi per eżempju, naħseb li seri taffettwa l-ekonomija mhux ħażin, ħerqan li nisma' l-opinjoni tiegħek avolja naf illi mhix eżat l-opinjoni tiegħi. Naħseb li nista' naqbel miegħek fuq din il-kwistjoni tal dibdil strutturali, naħseb li l-bank Volker Vickers, li kanen, kolla jistaw jaqblu illi għandu kunem firda bej l attivdajt kommerċali u dawk ta' investiment tal-bank. Wieħed jista' eh, jaċċetta d depożiti eh, żgħar minħata tal-pubbliku għandek garanzija ta' 200,000 eh, per eżempju u tpoġġihom f'investimenti siguri għaliex taf illi tittijhom lura. Imbagħad għandek is-suq fejn tieħu riski kbar, għandek biljuni, miljuni li huma investiti fuq riski għoli u jekk l-azzjonisti jitilfu l-bank jitlef ukoll. X'inhu l-problema issa? Il-kapital huwa wieħed u għandu eh, riski għolin u għalhekk il-kontroll irid ikun stret għaliex jekk ifalli ma jkunux biss l-azzjonisti li jmorru minn taħt, imma anka il-dakola eh, li huma taxxabli. U l-gvernijiet. Ġviri naqblu ma din il-firda, ma din separazzjoni. Din tkun xaġa trasparenti, u anka jkunna eh, firda fir rigward tal-balance sheet il-rapportaċ issa pajis pajis. Jina għandi kifet il-kollega tijak illi naqbel bisħiħ maqom. Iva, l-unika problema hija u ifmu sew li din miex l-OECD. Mhuwiex l-OECD li qed jiddeċidu fuq dan imma huma l-pajjiżi li qed jiddeċidu kemm jixtiequ jimbuttaw fuq dan. Aħna qed naħdmu biss fuq l-identifikazzjoni tar-rapportaġġ pajjiż pajjiż u qed naraw illi l-pajjiżi lest li jinfurzaw dan kollu sakemm ma jkunx hemm eh, ippuntar ta' swaba u ħtija li nintefa' fuq xulxin fil-pubbliku. Huma ħerqana li jagħmlu dan la darba ma jiġux esposti fil-pubbliku, ġifieri se mmorru minn 0 għal 100 jew se nsibu kompromess u l lil 50-70% ta' dak li rridu. Fl-aħħar mill-aħħar kollox idur mal-flus, aħna dawk irridu l-flus. Mhix kwestjoni illi noqogħdu nidentifikaw nippuntaw sewwa li xulxin. Wieħed jista' anka eh, jitfannis il-ħabs imma mhux bil-fors irid jagħmel investigazzjoni waħda pubblika u għalek dan il rapportaċ ta' pajis pajis jagħmel sens imma mhux neċessarjament għandu jorbot mal fat li ikun kollox e, fil-miftuħ. Il-banek minnaħa l-oħra huma ta' periklu ħafna kbar lej soċjetà u għalhekk e, għazina li nibdew dak l approċ minn emmek. Grazzi, Sur Anemans. Grazzi ħafna. Iva, għandi ħafna rispett li eh, l-OECD u l-mod kif taħdem u tippreżenta l-figuri tagħha. Però kemm xejn sorpris Għalix, għanna daqxej ta' ottimizmu forsi mhux eh, iffundata hawnhekk għaliex anka semmejna l-Irlanda u l-dejn ta' Goldman Sachs illi Eh, saru meta dragi kien għadu eh, l-Managing Director u għalek dan l-approċ illi eh, forsi għana nibqa għaddejjien minn fuq kollox hija daqsxej ta' sorpriża lija. Semmejna wkoll inflazzjoni, inti semmejt illi mhux qed tinkwieta wis fil rigward tal-inflazzjoni għaliex m'għandekx mhux qed taraw ċertu biza, għaliex l-inflazzjoni mhux qed taraw bħala xi tista' tfixkel. Naħseb illi fil-rigward ta' riformi ma rridux inħarsu biss lej pajjiżi bħal Ġermanja ma wkoll nieħdu konsiderazzjoni l-pajjiżi tan-naħa ta' isfel tal-Ġerman tal-Ewropa. Ta Smajna wkoll illi fuq pariri tal-OECD il kontabilta tal-BP u ukoll eh, ċertu problemi, mux għat wasal għal din il-riforma tant meħtieġu laqas fis settur eh, tal-banek. Din għat t-teleflexion għara mill-irqat? Tajjeb, wisa. Ħalli nirrikonoxxu il xogħol li qed isir mingħata tal-Banek Ċentrali. Is-Sur Markani, na semmejt ukoll is-Sur Kurona. Hawnhekk qed nitkellem fuq is-Sur Draghi u dak kolla li ġew qablu. Għaliex qed infaħħarhom, għaliex huma għamla possibbli illi eh, l-ekonomija ma teriqx iktar mill-li jerqet kien ikonna kriżi ħafna iktar serja. Imma palmet iktar kmini huma rebħuna l-ħin. Iż-żmien għamluha possibbli li l-investitur jista' jieħu l-deċiżjonijiet favur illi jonfoq minn flok ma jibqa' jfaddal. il-banek ċentrali illi għandhom rati ta' interessi taħt iż-żero ifisser illi għandhom ċertu twaqif minnaħa tal-investituri, il-proċess mhux għaddej kif suppost, għalhekk qegħdin jagħmlu minn kollox qegħdin jippruvaw. Imma naħseb l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, nasemmejt il-regolamentazzjoni, għamilt referenza wkoll għal kompetizzjoni, l-kompetitività aħjar, sistemi tas saħħa l-BPPs, l-ambjent. Min qed jagħmel dan kollu? Mhux il-Banek Ċentrali, huma l-gvernijiet li jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol u għalhekk huwa importanti illi dawn il-politiki jiġu attivati minnaħa tal-gvernijiet. Da xol ma jamnux il-Bank ċentrali. Il-krizi l-ewel faqqat eh, fl-Istati Uniti, un-bat kellna il-mewġa li għaddit minn fuq il-Renju Unit, un-bat resqet lej l-Europa, sentajt l esnin wara u affettwat il-politika monetarja sentejt l-snin oħra wara u għalhekk qed nibdew issa aħna fil-waqt illi l-Istati Uniti diġà se tkun qiegħda tiffinalizza fix-xhur li ġejjin. Apparti li ningrazzja lil Banek ċentrali nixtieq verament nagħti twissija sabiex il-gvernijiet iqumu fuq saqajhom jieħdu l-azzjoni jaħdmu favur is-soċjetà, jridu jaħdmu favur l-ambjent, jimodifikaw jagħmlu tibdiliet fl-istituzzjonijiet imma l darb oħra jista' jsir dan ix-xogħol biss minħata tal-gvernijiet. L-Unjoni Ewropea tiġbor fiha 28 eh, gvern għal ċertu għanijiet eh, u jistaw iwaslu sabiex anka jisir tibdil strutturali kif kif no meħtieġ. Aħna ser naħdmu jitfit ma'kom sabiex naraw li dan kollu jseħħ. Tajjeb, ser niġbru l-mistoqsijiet flimkien, ser nitlob l kellima sabiex idumu massimo ta' minuta u nofs fil-mistoqsijiet tagħhom. Sur Pablo Zamba, grazzi ħafna Sur President, Segretarju Ġenerali, inti semmejt li sibi u għet illi dan jipermettina nirbħu il-ħin jina kont f'Madrid u kelli diskussjoni tiegħi mal-Ministru eh, tal-Affarijiet Barranin. Hemmhekk iddiskutew eh, dak li sar fil-Ġermanja n numru ta' snin u anka eh, insistew ħafna fuq il-produttività, l-ħin kollu produttività. Spanja provat tagħmel dan ukoll, imma kif se naraw li din issir in-norma eh, fl-Unjoni Ewropea kollha. Fuq ruol rwol tal tal-G20 semmejt referejt għalih bħala strument illi jista wkoll eh, jipprovdi din il-makro stabilta. Kellim li jmiss? Grazzi ħafna ħafna gvernijiet Ewropej qegħdin eh, jitċaqalqu fil-rigward tal-pilastri u fis-settur ta' tassazzjoni. L-Istati Uniti wkoll qed tagħmel dan u ħafna ekonomisti diġà qed jimbuttaw favur dan. X'inhi l-opinjoni tagħkom? X'taħseb fir-rigward ta' tax capital u x'għandna bżonn sabiex dan kollu jiġi attivat u jaħdem mod effettiv? Full Project BEPS Inti għet li l-evaluazzjoni kon saret għabbażi tal-2014, xinu d bassi issa ta' għal-2015 u x-problemi għet taraw għal dawk il-pajizi illi uh, fl-2015 ser jaffaċċaw ċertu ostakli. Il-mistaqsija tiegħi kif ser naċċertaw illi l-informazzjoni li tingħata tkun waħda vera min ser ikun uh, inkarigati li verifika din l-informazzjoni, bat janalizza u anka joħroġ bi rakkomandazzjonijiet l pajjiżi. L-aħħar mistoqsija tiegħi dwar il-proġett pilota tagħkom fuq l-ispetturi mingħajr frontieri. Aħna l-kumitat tagħna huwa mistenni li joħroġ opinjoni fuq dan. X'taħseb dwar din l-inizjattiva? Iva, fil-kas ta' Spanja, Spanja fl-2014 ġenerat 443.000 impjek ġdijt u l-indikazzjonijiet huma illi fi Spanja fil-snin li ġejjin jisir jinħolqu bej 700 impjek. X'inhi differenza l il-ġurnata minn ħames snin ilu? 5 snin ilu Spanja kellha tikber eh, bi 3% biex toħloq impjek wieħed ġdid. Issa Spanja qed tikber bir-rata ta' 1% imma qed toħloq ħafna aktar impjiegi għana riformi li għat isiru fi suq ta' xol, mod partikolari dawn l-ħar u dawn ġabu din il-bidla. Issa edin naqtaw il-frott ta' dan kollu, dan jħu il-ħin, jieħu żmien. Per eżempju, uh, l-Italja għadet ukoll minn periodu diffiċli fej Renzi ura il-saħħa uh, tiegħu irnexxielu jikseb ċertu riformi. fil-rigward ta' Spanja qed naraw illi dan il-frott qed gawdi ħsen sentej tliet snin wara, però mhix il qudiem il-G20 u kol ġib flimkien id-diskussjonijiet meħtieġa u anka jiġbor Eh, jirrappreżenta l amman sostanzjali tal-GDP u għalhekk naħseb li għandu rwol importanti nafu li l-G20 ma jħux deċiżjonijiet għandek diskussjonijiet għaddejjin, diskussjonijiet un badak li kun eh, jieħu l-effetti tagħhom eh, id-dar miegħu u jaddihom ukoll fid-diskussjoni mal dawk li jieħdu deċiżjonijiet jew jimplementawhom fuq livell nazzjonali. Fuq text trends tendenzi qed naraw fil-qasam tat-taxxa. Il-tendenza hija illi naqsu t-taxxi fuq l-investiment sabiex niġġeneraw iktar investiment li jista' jintefa' fuq il-suq tax-xogħol, qed inżidu t tassazzjoni fuq il-konsum, fuq il-proprjetà, u anka tassazzjoni fil-qassam ambjentali sabiex niproteġu l-ambjent. Din hija il-tendenza l-perspettiva ġenerali internazzjonali. Ovvjament kull pajjiż imbagħad jistabilixxi rati tiegħu. min qiegħed jipprova jimblokka il-ġenerazzjoni awtomatika ta' dan it-tħul jekk jistennew sena sentejn oħra forsi jistgħu jispiċċaw il-ħabs. Allura nasab irridu nibdew mill-aktar fis possibbli meta impossibilità possibilità ta' dialogu mal-interlokuturi tagħna u bankosum il-sin. Kif ħankunu nafu min qed jgħid il-verità? Nasa li huwa l-bank li jrid jilab ir wol tiegħu u nafu li kienem eh, biljoni eh, mm, f'mizat l-lum il-ġurnata f'penali eh, jekk dak li kun ma jobdix u naħseb eh, illi eh, meta u għal-klient li għat fit-tort, allura u għal-li ħallas imma jek le, allura u ma il-bankijiet li jridu ħalsu Tax Inspectors Without Borders, naħseb eh, kapistajiet differenti ħafna pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw m'għandhomx l-ispeċjalisti li jistgħu jaħdmu f'dan propju dan is-settur speċifiku tal-BEPS u allura naħseb li dawk il-pajjiżi li hum iktar avanzati jridu għom biex ikonna eh, xaħġa li tista' twassal għal sucċess Xena Sur Nidar Majer, grazzi ħafna tal prezenza tiegħek il gwerra għandi mistaqsija fuq l-ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi il-setting tal-makroekonomija huwa adekwat u jirrifletti wkoll il-politika fiskali. Inti qed titkellmu wkoll fuq l-irkupru. Naħseb illi verament iridu nifuka fuq il-tibdil riforma strutturali u għalhekk nappoġġa dak kollu li għadha kif dak ir-rigward. Għandi wkoll mistaqsija fuq ir-regoli fiskali Jien naħseb illi fil-rigward tal-kredibilità għandna bżonn imxu ma' regoli preżenti u naraw xistaw jsiru bħala tibdiliet eh, għal-futur. Jekk ma nimxux ma' regoli ser nitilfu l-kredibilità noħol uktar komplikazzjoni u ndajfu anka l-konsolidazzjoni fiskali. Barra minnek jiena kontent ħafna li qed nindirizzaw ukoll it-tassazzjoni ehm, tal-kumpaniji kontent li nistaw nduru fuq l ocd e għaliex għandkom għarfin kbir ta' dan is-suġġett. Xaqt nistaqsik, aħna bdejna bil-kwistjoni ta' tax ruling u l-iskambju ta' informazzjoni. Ma naħseb il-dini għabbis, iċċirasa fuq il-kejk għaliex hemm ħafna iktar kwistjonijiet illi eh, jindirizzaw il-taxxi eh, tal-kumpanija fuq livelli iktar l-isfel. U għalek xini din il-kwistjoni, kif ser taraw illi permezz ta' din is-sistema it-tassazzjoni tkun waħda aktar ġosta u ma ġibx eh, ħsara fuq l-ekonomija. Sur Alfred Grazzi ħafna, Sur President. Ħafna attivitajiet għaddejjin palissa biex naraw kif il-multinazzjonali jistaw jevitaw mill-li ħalsu t-taxxi billi anka eh, jistabilixruhom f'ċertu pajjiżi, f'pajjiżi fl-Unjoni Ewropea Ehm, Jispeċjalizzaw ehm, fil-investiment finanzjarju u għalek minħabba din inqas ta' prezenza ta' dawn il-kumpaniji qed ikollhom effett ħażin qed jippoġġew ukoll enfasi qawwija fuq eh, l-evażjoni tat-taxxa kif ukoll il- eh, fair tax competition kif ukoll il-tax convergence u l-armonizzazzjoni naħseb li dawn jistgħu jiġu approvati la darba jkun hemm il-provista il ta' servizzi finanzjari kif suppost. Għalhekk irridu nindirizzaw anka Uh, din il-kwestjoni tal-prassi, l-aħjar prassi fuq livell globali u naħseb il-li xol eh, tal-organizzazzjoni tijak ka taħdem bisħiħ f'dan il-qasam tista tiċċara ftit is-sitwazzjoni kif taraw minnaħatakom mill-lat strateġiku fir rigward ta' sistema globali u regolatorja li tkun konsiderazzjoni ta' dawk il-pajjiżi li jipprovdu dawn is-servizzi finanzjarji u dawk illi jixtiequ jiġġieldu it-telf illi huma qed isofru mill-nuqqas ta' tħul mit-taxxi. Kif ser tiġbdu dawn iż-żewġ eh, interessi differenti f'sinkronija? Is-Sinjora Danuta Hubner. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Sur Segretar Ġenerali għatman għawnek. Għaw din il-boom ta' investiment illi għet titkellem fuq jekk din isseħ ċertu deċizjonijiet ser jaffetwaw jaffetwawna anka fil-politika monetarja għal tul ta' snin. U l-mistoqsija tiegħi jekk intom għaxa taraw ċertu riski f'dan ir-rigward u kif tistaw eh, taffaċċjawhom. Ta Qed tużaw it-TTIP bħala potenzjal ta' tkabbir anke l-Ewropa, grazzi. Yes, I'm seeing TTIP as Iva, TTIP qed naraw bħala potenzjal ta' tkabbir dawn huma l-ikbar żewġ trading blocks u ma nistawx namlu doħa round fuq il-livell globali imma namlu dak li nistaw ġifiri nġibu dak il-blokok il-gbar eh, fl-imkien illi umbat jgħinuna nżommu flimkien il-blokok iktar żgħar. Jiġifieri din hija inizjattiva ħafna tajba, aħna nappoġġawha. L-ambjent tal-luż mani ma tistax eh, tgawdi mill ġiex naħat. Il-luż mani jiġifieri rati ta' ta'ressi baxxi u rati ta' interessi baxxi jajnu sabiex ikun hemm it Jekk inti ma tippermettix dan il-konċett tal lose money, aħtar nollu. Eh, jekk ma ser permettu dan il-konċett, l-interessi ser jolew, ser jolew il- il-self u id-djar u nerġaw naħlu kif konna qabel. Ġifiri, Eh, dan kellu bżonna l-Istati Uniti, dan kellha bżonna wkoll il-Ġappun sentenilu u l-Ewropa għandha bżonna issa. Għana nitkellmu fuq eh, l-inflazzjoni. Naħseb illi ma tanċet norqot eżattament minħabba deflazzjoni anzi. U hawnhekk jidħol bisħieħ ix-xogħol tas-Sur Draghi. Sur Niedermayer. Riforma strutturali hija it-triq tagħna l-progress Normalment meta jkollok problema tgħid ejħalli maqgħu ir-rati ta' interess. Aħna kważi saqdin taħt il zero Jew minn flok ngħidu ejja nonfqu iktar. U sa spiċċajna mer infidjun. Issa qed nippruvaw innaqsuh dan l-infiq. Mela, x'inhu l-pass li jmiss? L-istrutturar. U din hija problema għal politikanti tieħdilhom iż-żmien ma se ssir minnhom għal imma hija il-mod kif nista' nagħmlu progress. L-ewwel net għandna nsegu regoli li għandna preżenti u mbagħad naraw x'tibdiliet ikunu meħtieġa. Forsi tinstema' xaġa loġika, però qed naraw problema li f'ċertu każijiet Wara tsib eh, soluzzjonijiet għalih jinbidlu ċirkostanzi ir-regoli ħafna mill-każijiet ġew rispettati, aħna li qed ngħidu huwa iva irrispettaw ir-regoli irrispettawhom anka fir-rigward ta' deficit eh, fiskali. Forsi jista' jkun hemm xi eċċezzjonijiet, però jekk Eh, ma tibdlux imbagħad eventwalment ir-regoli sabiex jirriflettu ċ-ċirkostanzi ser tispiċċaw marbutin idejkom ma saqajkom. Nistan ċab ċab mill-qalb lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew, lis sur Juncker, Juncker Moscovici, għaliex dawn eh, deċiżjonijiet saru fuq skambju awtomatiku u Dan huwa pass importanti favuri trasparenza. Għal dawk li xie ikun jafu dwar dan, anka għal kollega Spanjola hawnhekk dawn l-ewwel nett ġew mħabbra fil-G20 ġewwa Brisbane. U l-awtoritajiet eh, Ewropej irreġixxew mill-ewwel kif dan kollu ġie mħabbar u sena neħdu l-passi kif meħtieġ Naħseb illi jista' jsir iktar progress fuq dan il-kwistjoni, din il-kwistjoni imma naħseb illi l-pass il-kbir diġà sar. Il-servizzi għal multinazzjonali, servizzi finanzjarji, m'hemmx konflitt bejn dawk il-pajjiżi illi jixtiequ jiġbru iktar mit-taxxi u dawk il-pajizi illi jixtiequ regolamentazzjoni aħjar tas settur bankarju għaliex ħafna mill-każijiet dinja l-istess ħaġa u Is-situazzjoni ma durx biss mal-banek, iddur mal-kumpaniji kollha. Nista' ngħidlek illi aħna ma sibna jew ma sibniex jew mhux qed naraw kontradizzjonijiet fej eh, jistgħu jintlaqtu eh, il-pajjiżi b'mod ħażin Eh, l-unika pajizi illi jintlaqtu ħażin se jibqaw dawk illi qed jinsistu fuq il-privileġġi tagħhom sabiex jattrattaw lejhom eh, ċertu investituri se li kun hemm issa eh, regoli bażiċi jiġifieri fej wieħed irrid it-taxxa fejn qed jiġġenera t tħul Dik se tkun ir-regola tad-deb. din ser tiġi applikata kull imkien għaliex għandek l-iżgħar pajjiżi fid-dinja fej għandek l-ikbar numru ta' kumpaniji reġistrati. Jekk ikollok verament dawn il-kumpaniji qed jeżistu f'dawn il-postijiet il-pajjiż il letteralment jereq taħt il-pis tal-bini ta' dawn il-kumpaniji. Hemm pajjiżi illi għandhom uh, hemm pajjiżi li għandhom nizlin ammont ikbar ta' kumpaniji veru il-base erosion pereżempju hija problema kbira però dawn id-deċiżjonijiet dawn it-tibdiliet mhux ser jaffettwaw dawk il-pajjiżi illi huma ħabs uh, finanzjarji anzi ser igawdu minn dan kollu l-aħħar uh, round ta' kallima is-sur Barzani. Grazzi ħafna. Din il-fasi ta' diskussjoni xtaqt minn żewġ aspetti ta' dak li qed niddelebraw fuq u l-ewwel nett xtaqt nisħaq fuq il-fatt illi inti sur segretarju ġenerali flimkien ma' oħrajn qed tinsistu fuq uh, Eh, xogħol kontinwu sabiex ikun hemm ir-riformi strutturali u xtaqt f'din il-fażi għalhekk inwissi li l-kull min għandu il-ċifri fir rigward ta', situazzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea illi għanna bżon analizzaw verament is-sitwazzjoni soċjali u anka l-konsegwenzi ta' dawn ir-riformi strutturali. Kultan nitkellmu fuq eh, social dumping imma in, kultant inħoss li ċertu gvernijiet mhux mhux qed jiġġieldu għadin is-social dumping anzi qed jorganizzawha huma stess. Naħseb illi l-OECD kien fuq net fix-xogħol tiegħu. Però nibżgħu wkoll illi ħafna minna fl-Unjoni Ewropea wkoll omna daqxej tart u indirizzajna din il-kwestjoni daqxej tart. Naqbel mija kelli mhux fejn istaħbew. Apparti il-ġbir ta' taxxa hawnhekk il-kelma eh, maġika fil-Parlament bħalissa hija il-ġustizzja fil-qasam tat-taxxa. Thank Georgios Grazie ħafna, Georgios Kritsas. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena tal-fema li Sur Gurija għamel analiżi interessanti ħafna naħseb li vera jien għala f'dak li għandu x'jaqsam ma l-analiżi ekonomika u qed jaħseb fil-perjodu medju ta' żmien ukoll. Iżda aħna bħala politiċi qegħdin naħsbu iktar minn luma l umalada Inti qed tgħidilna x'ħaj per eżempju, Eh, fl-Italja xġara dan l-aħħar l-OECD għamlet l-istess tibtana li ziw kol u tbassir għal Greċja. Zdaħna fil-Greċja palissa nesperjenzaw din it-tip ta' krizi li l-gvernijiet din jimbidlu kull tlet snin u minħabba il-pressjoni ta' dawn l-avvenimenti. Mela, xħajġi minnaw u ħames sin oħra, minnaw u għaxar sin oħra, din tista' tkun mistoqsija filosofika kif ukoll Eh, mhux daqshekk politika minħabba li aħna tantx għandna daqshekk ħin għad dispożizzjoni tagħna. Forsi nistgħu ngħinu bil-prioritajiet illi qegħdin impoġġu fil-kuntest tal-implementazzjoni tal-riformi strutturali ħalli naraw kif aħna nistgħu insaħħu l-gvernijiet din hija xi ħaġa tista' tipprovdilna ehm, vantaġġ ukoll U anke f'dak li għandu xaqsam riformi strutturali illi jistgħu jkunu marbutin ma' ċertu eh, spejjes illi għandna nattivaw. Issa Sur Hookmark. Grazzi ħafna għandi żewġ mistoqsijiet. L-għonet dwar il-quantitative easing. Minħabba il-krizi ekonomika eh, issa kienet riżultat ta' ħafna lose money, inti xinu tħassib tijak dwar dan palissa, jek nħarsu minnaw u ħames snin oħra. il ta' kif inti qed ħares lejn riforma strutturali jekk inħarsu lej l-istorja, nafu li l-ikbar problema marbuta mal-kriżi finanzjarja kienet ikkawżata mill-retail banking Speċjalment f'dan il-perjodu fejn qed naraw żieda fl-assi u fil-valur tal-assi. Ma tażbux illi issa wasal il-waqt li nindirizzaw ir-riski u aħna rajna illi aħna qegħdin sitwazzjoni illi forsi hija daqsxejn iktar stabbli mill-li kienet qabel. Jien ma nsibx li kienet il-kwistjoni ta' wis flessibilità fil-flus, iżda wis flessibilità fil-regoli li kkawżat il-kriżi. Naħseb li l-problema hija li jekk inti kollok rati ta' interess artifiċjalment baxxi, dan jista' jwaslu għal ċertu problemi. Iżda l problema kienet li regolaturi baqgħu lura Ma kienx kwistjoni tal-flus biss, il-retail banking, il-real estate, iva, blad bisa xej dawn ma problemi li għamlu il-krizi jar. Is-sur Kitsos, l-analizi ekonomika hija asila. Isma' nidaq daqsxejn, aħna qegħdin nħarsu lejn il-futur qarib. Iżda tip ta' kwistjonijiet li dwarhom issa aħna mitlubin li ngħinu li Greċja huwa fuq il-kwistjonijiet fuq perjodu medju ta' żmien u iktar futur iktar imbiegħed. Aħna kollha nixtiequ illi fil-fatt il-Greċja tiżgura eh, dak li ħajġri għada naturalment huma palissa jinnegozjaw mal-istituzzjonijiet jew trojka kif se isejħulhom bħalissa sektar tiegħi sejħulhom istituzzjonijiet. Staħna nafu illi għandhom gvern illi kien elett b'mod demokratiku gvern leġitmu talbuna lajnuna tagħna u aħna qegħdin insaqsuhom u ma issa fiex nistgħu ngħinukom. U għalhekk aħna rridu noqogħdu attenti ħalli ma ninsewx din is-siġra li għandna qudiemna minħabba li għandna l-foresta warajna. Din hija realtà. Surżanni, il bidliet strutturali edin jwaslu għal ċertu konsegwenzi soċjali. Iva, naqberu fil-fat aħna issa edin nam għanna approċ ġdid li insejħulu naj. Approċ ġdid għal l-sfidi ekonomiċi. Intom tifsakru dak li għal simekwin il-meta kien mar u poġġa bil-qeda fuq kaktus bil-neħal għal għal-sirtu u dak il-żmien u derlu li kienet ideja tajba, ħana derilna u koll li kienet ideja tajba li naqsu id-dejn u namlu ċertu, ninfluentaw ċertu miżuri, aħna palissa din nifukaw ħafna iktar fuq dan, għandek raġun. ħadd ma hija taħares lejn is-social dumping bħala politika. l problema u hekk hija kif nistgħu nevitaw illi ikun hemm żieda fin-nuqqas ta' gwaljanza minħabba l-intenzjonijiet tajbin ta' politika partikolari. Rridu noqogħdu attenti kemm jista' jkun minħabba li għandna inqas flessibilità hawnhekk politika U l-ġustizzja fil-qasam ta' taxxa jiva bla dubju ta' xejdin din għandna bżonna. Iżda taxxa u jastrument strument tal-politika ekonomika, tal-politika soċjali, tal-politika ambjentali. It-taxxi jistgħu jintużaw għal numru ta' għanijiet partikolari, iżda hemm modi aħjar ta' kif intejbu l-affarijiet metodi aħjar ta' kif aħna nistgħu nagħmluhom daw l-affarijiet u ta' kif nistgħu naħdmu aħna nixtiequ li kulħadd jifhem x'numa l-alternattivi kollha mbagħad huma l-pajjiżi bid-dritt sovran tagħhom milli jridu jieħdu d-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Grazzi lis sur Gurija ta' dak l-iskambju verament interessanti. Issa wara l-votazzjoni ħanerġa' eh, imbagħad nitkellmu miegħek fl-imkien mal-en l fi tista' tieħu Eh, daqxej ta' pawza qasira jew tista' tibqa' hekk matul il-votazzjoni issa ngħaddu sabiex nivutaw fuq il-benchmarks. Kulħadd lest ħalli nibdew bil-ewwel test tal-votazzjoni. So I open the vote for the check. The vote is open. Jek jġobkom eh, ivvutaw ħalli niċċekkjaw il-votazzjoni. I need to see. Ah no, it's ah okay, sorry, sorry. Great. Sorry, there were some last minute changes. Skużawni kien hemm xi ftit bidliet tal-aħħar minuta, issa aħna lesti u nistgħu nistgħu nibdew bil-votazzjoni. Tajjeb wis, mela kompromess A qabel tibda jekk jogħġbok xtaqt ninformak illi aħna għandna eh, numru ta' nies hawnhekk illi lesti li joġġezzjonaw għall-emendi orali, hemm xi ftit mill-emendi orali li aħna lesti li naqblu magħhom ħabba li żvent tant huwa raġel ġentili li nħobbuh aħna. Iżda nixtieq ngħidlek minn qabel meta ħanaslu għall-emendi orali aħna ħanopponuhom ma nix l-alternativa li n-diskutuwom jew fil-fatt aħna nirrevedhom daw l-emendi, speċjalment mużal l-emendi orali jaslu f'nofs il-lejlu don't work 24 hours a day. Jiena ma naħdimx 24 sija kull jum, kważi 18 sija kull jum, iżda 24 sija żgur li le. Grazzi ħafna tal-informazzjoni li tittina naturalment l-oġġezzjoni preventiva naturalment mhijiex u tistax tagħmilha minn issa bħala oġġezzjoni għal kull emenda aħna rridu naraw illi fil-fatt ikun hemm oġġezzjoni bad ma nivvotawx dwarha. Ma nafx jekk ir-rapporter jixtieq jgħid xi ħaġa dwar dan il-punt. Kora? Le, tajjeb, mela nibdew kompromess għada u favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B maqsum ferba partijiet. L-ewwel żewġ partijiet huma maqsumin eh, għal-jom u mbagħad għandna l emendorali mella mela l-ewwel parti favur kontra astenzjoni d diet It-tieni parti favux kontra astenzjonijiet għaddiet. Ha naraw daqsxejn it-tieni parti kieġobkom votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda orali, t-tielet parti. Dok favur, kontra, astenzjonijiet. Aħjar, narawa permezz ta' votazzjoni elettronika, kieġab konvuta. Vote is closed. Na, votazzjoni. Għaddiet, ir-raba parti emenda li dawk favur kontra astenzjonijiet. Nasib illi maddiċ, iżdejja kontrollaw daqsxejn, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Parti numru erba. Favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Kompromess ċe. L-ewel emend orali dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emendora li numru 2 dawk favur. Għadni għat insegwi, le, le, din l-emendora li toġobna, toġobna. Mela, l-emenda numru 2 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda orali numru 3 favur kontra Aħjar nċekjawa din it-tillet emenda orali kieġobkom. Għaddiet naħseb imma ma jimpurtax mela. Is close. Nala, votazzjoni. Għaddiet. Kompromess D. Favur kontra astenzjonijiet għad kompromess E favur kontra astenzjonijiet għad kompromess F favur kontra astenzjonijiet għadda koll kompromess G favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess H l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti bl-emenda orali favur. Tistaw tqumu bil wif aħli naraw jekk hemm xerba min-nies li oġġezzjonaw tajjeb minn mela għandkom biżejjed nista' biex oġġezzjonaw din l-emendorali ma nix nivutaw dwarha mela mela nivutaw fuq tieni parti mingħajr l-emendorali daw favur. Ir-rapporter jixtieq jgħid xi ħaġa. Dan huwa l-kompromess oriġinali. Favur kontra jekk tixtiequ nistgħu Niċċekkjaw għaddi votazzjoni hija miftuħa dan huwa il-paragrafu oriġinali numru 3 mingħajr l-emenda orali. Votazzjoni miftuħa. Tajjeb, għaddiet. Għadda l-vot fuq il-kompromess, l-istess problema li kellna mill-PPE, PPE jider li toġbu din il-parti. Votazzjoni hija miftuħa, ġibi tista' tibdel il-vot tiegħek. Tajjeb, mela nagħlaq il-votazzjoni nerġgħu niftaħha sabiex nifutaw fuq it-tieni parti minnar l-emenda orali ġifiri kif kienet imres oriġinarjament fil-kompromess ikkiġobkom votaw. Naħseb li pro problemi ta' xejn nistgħu nadottaw għassa. Maġranza maġġoranza hija xorta. Iva għandna maġġoranza wiesa ħafna issa Il-tiret parti dorari, dawk favur. Tidu t'umu jekk tidu toġġezzjonaw. Jekk tollu jdejkom biss u kulħadd jolli jdeħ fl-istess ħin, jien ma kux naf li qed toġġezzjonaw. Le tnejn biss sedin. Dawk favur din it-tielet parti kontra għaddit il-kompromess i favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess B u G favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess J favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess K favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess L favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess M favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess N favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess O favur kontra astenzjonijiet dit Kompromess P, favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess E, favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess R, favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess S, favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess T, L-ewwel parti bl-emendorali favur kontra estensjonijiet għadda kompromess te mela nivutaw fuq dan il-kompromess bl-emendorali numru 2 favur Iva, issa għanna l-oġġezzjoni mela fuq it-tini emendorali. Mela rridu nivvotaw fuq il-kompromess kif kien emendat? Le. Kompromess u Għanna erba emendi orali, dinja l-ewwel emenda ta' kompromess u favur. Mela għalu li l-emenda ta' qabel ma' diġ valida. Mela naddu issa għall-emenda orali numru 3 tal-kompromess u daw favur, daw kontra, astenzjonijiet. Għaddit l-emenda orali. Issa naddu l-emenda orali numru 4, emenda orali ġdida li ħajkolli naqralkom fil-paragrafu 2 je li kienet introdotta Parlament orali l-kompromiss u li tgħid li l-istati membri jista' f'ċirkustanzi ta' eh, ta' eċċezzjonali li jimponu benchmarks fuq l-amministratur fuq il-kwistjonijiet ta' eh, ta' dan l-artiklu. Dok favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Kompromess V. Favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess V. Favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess X. Favur kontra astenzjonijiet Għadda kompromess waj favur kontra astenzjonijiet. Għadda kompromess favur kontra astenzjonijiet. Għadda emenda 511. U itre, l-emenda tal-itre, 35 favur kontra stanzjonijiet maddewx, kompromess AA, bl ewwel emenda orali fisem il-Partit tal-Ħodor favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Nibutaw issa fuq il-kompromess minar l-emenda orali favur kontra astenzjonijiet. Għadda dal-kompromess, kompromess AB, favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess BF favur kontra stanzjonijiet għadda kompromess AC favur kontra stanzjonijiet għadda kompromess AD bl-emenda orali imresqa minn Jonas Fernandez favur kontra l-emenda orali astenzjonijiet maddiċ Kompromess għan votaw fuq il-kompromess kollu kemmu favur kontra astenzjonijiet tit. Kompromess AE. Vot maqsum l-ewwel parti. F'dan l-artiklu mingħajr eh, l-emenda orali. Ġifi fuq l emendorali orali għadin nivotaw, dawk favur l emendorali kontra astenzjonijiet maddiċ. Nivvutaw issa fuq l-ewwel parti mingħajr l-emenda orali favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet issa naddu għattini tieni parti l-ewwel ħa nivvutaw fuq it-tieni parti permezz tal-emenda orali ta' Philip Rambert, ċifri ħan nivvutaw fuq l-emenda orali ta' AE. Favur kontra. Maħseb li maddiċ imejja nerġaw niverifikaw, kieġobkom votaw votazzjoni elettronika. Nara votazzjoni. Għaddiet. Mela manxa fejn nerġgħu nivvutaw sa ngħaddu għal kompromess AF. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddew. Kompromess AG bil-menda orali, nivutaw l-ewwel fuq l-emenda orali, favur, kontra, Aħjar niverifikaw permezz tal votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw fuq A, G, l-emenda orali. Iva, mela l-enfakkarkom Ed nifudaw fuq l emenda orali ta' Honas Fernandez fuq eh, il-kompromess A G. Votazzjoni miftuħa kieġabkom. Vote is closed. Nara, mela, votazzjoni Maddiċ. Issa nifutaw fuq il-kompromess mingħajr l-emenda orali dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddew. Naddu għal kompromess AAK, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit. AI favur kontra astenzjonijiet u ukoll. AA favur kontra astenzjonijiet għaddiet. AL dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. AM favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 624 favur kontra aħjar nerġaw nivverifikaw għaddi ta' 624 kieġu konvutaw. Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Kompromess ANN, favur kontra estensjoni ta' bej favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess AO favur kontra astenzjonijiet għadda AP favur kontra astenzjonijiet għadda A-E, favur kontra astenzjonijiet għaddit AR għanna l-emend orali l-ewwel nifutaw fuq l-emend orali ta' AR favur kontra astenzjonijiet għaddit Mela naddu issa biex nifuta fuq il-kompromess AS favur kontra astenzjonijiet għadda AT favur kontra astenzjonijiet għadda u favur kontra astenzjonijiet għadda a v favur kontra astenzjonijiet għadda a għaw favur kontra astenzjonijiet għadda emenda 710 favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess a Waj favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess BA favur kontra astenzjonijiet għadda l-emenda 240 favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess beċ favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess bede favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess BE favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess BH favur kontra astenzjonijiet għadda l-emenda numru 2 anzi favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit L-emenda erba ma rridux nivvotaw fuq għal kompromess B. I favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 10 favur kontra. Jek tixtiqu niverifikaw l-emenda numru 10, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Nara votazzjoni Maddiċ, emenda 13 favur kontra stanzjoniet għaddiet, Emenda 14 favur kontra stanzjoniet għaddiet, Emenda wieħed Anzi, skużoni, emenda 15. Favur kontra jek tixtiequ nivverifikaw l-emenda 15 kieġobkom ivvutaw. Nar votazzjoni. Għaddiet, emenda 16, favur, kontra. Naħseb għanna l-istess maġġoranza u hekk. Nistgħu niverifikawa però. Votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Iwa, dit emenda zbetax, favur kontra jeta dit, emenda 21, favur kontra stanzjonijiet għaddit, mela 264 ma diċfali Anzi, ħanibutaw issa fuq l-emenda 264. Favur, kontra, astenzjonijiet, ma' diċ. 265 favur, kontra, astenzjonijiet, nistaw niverifikaw, 265 kieġobkom infutaw. votaw Nal votazzjoni għaddiet. Emenda 23. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 267. Dawk favur. Dawk kontra. Naħseb għaddiet iżdejja niverifikawa 267 dawk kieġu votaw. Nal il-votazzjoni. Għaddit. Emenda 272, dawk favur. Kontra. Naħseb li din għaddiet il-verifikawa. 272. Hemm xi kollegi li ma jixtiequx jivvutaw mela l-votazzjoni għaddew mela ngħaddu issa għal 27 dok favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 27 kieġobkom ivvutaw. Nara votazzjoni. Għaddit. 278 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddit. 289 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 29 dawk favur kontra astenzjonijiet l istess maġġoranza għaddiet 280 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 283 favur kontra astenzjoni tmaddiċ 284 favur kontra astenzjonijiet għaddit 31 favur l-31 madix valida 285 favur kontra astenzjonijiet għaddit 32 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw 32 votazzjoni miftuħa. Nara il-votazzjoni. Iva għaddiet. 286 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 33 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 34 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Mela nivvutaw fuq il-test eh, ta' kif emendat, votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. 46 favur, 10 voti kontra, 3 astenzjonijiet, issa nivutaw votazzjoni elettronika fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva. Votazzjoni miftuħa kieġeb konfutaw. Nala, il-votazzjoni. Għanna votiħor. 47 favur, 10 kontra, 0 astenzjonijiet. Nistaw issa nisimaw l-rapporter. Ma nafx hekk tixtieq xi nivvotaw fuq il-ftuħ ta' negozjati mal-Kunsell. Kjoġbok. Uh, well, thank you, Mr. Chair. I think this is a very eh, Yeah, okay. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb dan huwa rapport importanti ħafna u allura jkun l-aħjar illi kieku respoħ il-plenarja. Tajbus, mela rapporter propona illi nesqu dan qudiem il-plenarja nivotaw biex dan jgħaddi għal plenarja, mux permess ta' vot elettroniku. Ma nix bżan nivotaw, għela li xaħar daba minni xek. Dan jgħaddi mod automatiku. Eh, This means that the negotiator will start on the basis of the tax voted. Mela, allora nistaw nresqu eh, it-test sa għal eh, votazzjoni fil-plenari.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 Okay, so we can start uh, this. Wis għamela nibdew dan il-punt il-ġdid fuq l-agenda. Mbagħad uh, nkomplu uh, bit-taħdidiet wara dejjem um, mill-OECD wara Angel Gurija, għanna l sur Pascal Santama, direttur ta' ċentru tal-politika ta' Taxaw tal-amministrazzjoni, u għajlu immexxi l-programm tal-OECD tal-BEPS, iġifiri tal-erozjoni tal-bazi u tal-shifting fil-profit. Dan huwa suġġett mhux biss ta' interess għalina ma' wkoll għal dak il-grupp li jokkupa ruħu fuq uh, it-tax ruling. Hawnhekk eh, għandna kwestjoni mhux biss ta' trasparenza ta' evitar ta' taxxam imma fenomenu ġodda wkoll fuq eh, korporazzjonijiet internazzjonali punti wkoll li jorbtu mal ekonomija digitali nixtieq nfakar dak li jint qabel li dawn um, xejrid ġodda ma jfessirx li ma għandniex nindirizzaw u nintaxxaw il-profitti fejn qed isir. Għandna bżonn uh, li ikonna fidejna l-għodot meħtieġa biex uh, nibitaw vera ta' stazzjoni doppja ma' wkoll li um, dak li jkun jiġi intaxxata U sa naddi l-kelma li sura l-għana massur. Grazzi Roberto, grazzi Segretarju Ġenerali, grazzi tal-li aċċettajtu dan l-iskambju ta' femijiet fil-ġrieda kontra ċertu prassi sfortunati minnaħa ta' ċertu intraprizi. Tafu l-Parlament Ewropew deċida li joħloq kumitat speċjali xi eh, punti ta' informazzjoni li ehm, waslu kemm minnaħa tagħkom minnaħa tal-istampa wkoll li diġà fiħdan l-Unjoni Ewropea kien hemm sitwazzjonijiet eh, li joħolqu problemi, diffikultajiet mill-punt di vista tal-kompetizzjoni u ta' l-ekwita fiskali. Aħna ħadna bħala punt eh, illi meċejna minnaħam illi naħdu konsiderazzjoni fejn insabu dan l-Unjoni Ewropea. U eh, naħal ħra li namlu rekomandazzjonijiet eh, li ħajsiru mill-Komitat Speċjali Tax u Ekonomija u bħala punti direttriċi li gwida ħadna dak li qalu il-G20 fuq il-BEPS kif ukoll ix-xogħol ta' l-OECD fuq suġġett nixtieq qabel ma' rapporter u membri oħra jieħdu l-kelma nresa erba punti. L-ewwel qed aħna interessati eh, mill-programm tagħkom u eh, x'għandkom fissibkom tempistika biex ngħid tal-affarijiet nafu li hawnhekk għandna telli fuq um, ehm, il-bazi fiskali tal-imprizi ehm, bejn il-leġizlazzjoniet nazjonali, il-konvenzjonijiet bilaterali u l-azzjonijiet multilaterali fejn intom għandkom rwol determinanti. Nasbu li eh, l-aspet multirali jekk dan eh, l-aspet jitlef ehm, l-ritmu li qabad allura jkun ta' detriment tal kulħadd. Tieni punt forsi ta' sorpriża ħeġġarkom titku eh, il-membri tal-Unjoni Ewropea għandhom pożizzjoni komuni fuq is-suġġett eh, f'din il-ġlieda eh, jitkellmu b'vuċi eh, waħda jew le. Tielet punt il-mandat tagħna partikolarment fuq ir-rulings fuq id-deċiżjonijiet, ġifieri tat-taxxa kif dan il-punt huwa konsidrat min-naħa tal-OECD, sur Nedwar diġa indirizza dan il-punt fil-mistoqsija li u għaressa uh, u punt ieħor li forsi nistgħu nitkellmu u hawnhekk jew fil-privat, aħna mhux rġaw namlu nagħmlu it-tip ta' stħarriċ li diġa sar, ta' inkjesta li diġa saru irridu nkunu nafu eh, dawk li għandhom l-iktar affarijiet validi xejdu eh, fuq is-soġġett eh, ġifieri daw kollha li huma parti mill-ġudikatura, daw kollha parti mis-settur fiskali, ix-xhieda, il-trade unions, il-ġurnalisti, l-organizzazzjonijiet non governattivi, l-esperti, li xew kunu nafu naqra li huma l-iktar nies validi biex nisimawm. nisimgħu. Grazzi sur Sorgurija, grazie ħafna. Eh, eh, Jena tassew eh, kontent li qed nerġa' narak. Naħseb inna xi 20 sena illi l-aħħar darba li tkellimna, nissieni Nintroduċilkom l sur Pascal Santamam, dan huwa l-persona ta' referenza dak l kollu li għandu x'jaqsam eh, ma' taxxa mela. L-aspett nazzjonali bilaterali u l-multilaterali eh, illi għadu kif semma s sur l-ma' sur. Naħseb eh, din hija il-komplessità ta' dan l-eżerċizzju U hawnhekk qed nitkellmu għallura fuq art mhux fuq xjenza, hemm bżonn ta' esperti tekniċi imma wkoll irrida politika. It-tieni punt. Qed nitkellmu il koll voċi waħda. Issa iva. Għalfejn qed ngħidu dan, il għaliex il-koll għandna bżonn il-flus kif dejjem kellna bżonn, imma et naraw effett ta' pushback. F'daqqa waħda kollox eh, eh, ġej għalina kulħadd idur kontra xulxin, pressjoni fuq il-gvernijiet, minħabba fejna fjena lix eh, elezzjoni wara l-bib u affarijiet oħra li jiġru vera f'demokrazija. Għandek eh, pajizi fejn qabel kienu qed eh, jimbutaw ħafna f'direzzjoni waħda. Mentri issa għandek iktar situazzjoni forsi fejn mm, eh, għandek l-istess għada mm, bejn pajizi u jieħ. Sur, mela, mm, Juncker, Dombrovski, Moskovici, ħadmu jitfit, maħna, aħna gburin ħafna b'dak li wetqet l-Unjoni ah, E, fraħna u koll s-Sur Juncker fi Brisbane fuq e, il-fat li natu segwitu e, tax rulings. Naħseb illi morru għal trasparenza sħiħa dik hija direzzjoni il-qudiem. Ejja ma Ejja ma neġawx niftħu il-kodba meġdijt, dan huwa riżultat fantastiku li għanna fidejna. Aħna ħadna sitt snin, sitt snin biex kollox ikonna fidejna 3000 ftejm bilaterali u reġjonali. Bżon sabat minn snin oħra biex naslu għal skambju automata. Allora, ejja ma ninvitawx l-affarijiet meġdita, minna ħafna progress billi nimxu jitfit, mux naqodu kullħat ta' direttiva r-rasu standard wieħed. Standard wieħed. Dan huwa l-unika mod kif aħna ħankunu ta' suċċess. Ela li jinkella kulħadd eh, ħajmur għal rasu. Dan huwa l-unika mod kif nistgħu nkunu ta' suċċess. Dawn huma l-ewwel seba' għandkom kollox ukoll fuq il-USB, dawn huma l-ewwel seba' pilastri mill-15 li semmejt qabel u li huma meħtieġa biex il-proġett BEPS jaħdem. U uh, kena bżon diversi snin biex naslu hawnhekk u ċertament għandna bżon numru ta' snin oħra biex dan kollu nagħmluh operattiv il-parti l-oħra ħanħorġu għasal aħħar ta' din is-sena. Is-sur lamma sur fil-istqarrija tiegħu għal eh, ma noħolqux ma noħolqu xejn mill-ġdid għaliex diġà għanna situazzjoni ehm, li miex faċli u hemm nies li qed mu biex jiprofaw juqtlu dan il-proġett. Eh, jekk eh, ma nħedux din id-direzzjoni li qed nissuġġerixxi allura nkunu qed naħdmu għalihom. Ejja nimxu bħala front unit u narfu n-nies barra ħajitalmu s eh, senjali għandhom x'naddu l aħna jarfu il-messaċ u nasib illi fl-axar mill-axar għaslu għal-konklużjoni illi eh, ma fadlilhom xejn ħlif jaħdmu magħna mhux kontrina fl-interess tagħhom ċertament. Eh, nitkellmu dwar eh, modelli ta' leġiżlazzjoni, abbozzi, ma nixtiequx noħolqu permettu li ngħid omoġenità ta' ta' sistemi eh, ta' taxxa li jistu fl-istati membri. Imma, għaver ma nagħla eh, teddida għodu għat twissija anzi id-dentisti eh, leġislativi jiprovaw naqru liġi minnaw, liġi minnem u nasab illi dan muwiex effettiv. Ija nżommu din il-ħaġa ħajjej għana revoluzzjoni u demna minix ħanuqot l-ura minn nuża din il-kelma, ħna fiħdan l-OECD ma nużawx din il-kelma spiss, imma tassew sewet nitkellmu dwar revoluzzjoni kbira u ħajibdel il-mod kif l-ekonomija dinija taħdem għal aħjar ħatkun iktar ġusta, sostenibli u ukoll post iktar sigur mill-punt vista legali għall-imprizi eh, ħan zgura u mill-iżgur mhux ħajkunu vittmita ta' stazzjoni doppja. U bekk nader kelma l sur Ma illi jaf kollox eh, dwar dawn l-affarijiet. Kitxe, thank you Secretary General, hard, hard to... Grazie ħafna sur President, grazie ħafna sur Segretarju Ġenerali, naħseb eh, ma ma jafdalli xejn xin xinżid forsi punti iktar tekniċi biex nwieġeb għal um, għalikom fuq dan il-soġġett nafu li fis settembru tal-2013 kien hemm eh, plan adottat li jaħseb għal 15 eh, il-punt eh, fuq eh, sentejn ġerment meta nitkellmu dwar transfer pricing u adozzjoni ta' regolament ħafna drabi nieħdu snin sħaħ imma grazzi għal profil politiku u l-appoġġ politiku li intom tajtu mm, naħseb ehm, illi nistaw naslu għawnek eh, ehm, qed nitkellmu dwar ehm, eh, rulings ta' taxxa internazzjonali standards għandna linji gwida ta' transfer pricing jew għanna għandna wkoll forsi eh, noqqasijiet u jekk ma nindiritawx dawn in-noqqasijiet allura l pajzi ħajjeħdu attitudnijiet eh, passi eh, unilaterali. Eh. Nasa fl-axar mill-axar dan u kontra l-ispirt xkulħat kulħadd irid ikollu tkabbir u mm, il- mm, u l-investiment mm, ċertament ma ridux tassazzjoni doppja. Diġa kien hemm 67 tax rulings li inataw fl-2014 seba, anzi skużawni, illi ġew prezentati eh, f'Brisbane u tminja illi ħajġu prezentati lill-Ministri eh, tal-Finanzi eh, ta' fit-8 ta' Ottubru f'Lima u tal-G20 jekk ma nixtiex ballejn nofs Novembru. Mela hawnhekk għandna kwestjoni kompreżiva u jekk nagħlqu nuqqas law nuqqas lem Allora nirnexxu ma hekk le nam min eh, jizgħeċċa il-pilastrija, qed nitkellmu dwar eh, il-fatt eh, li nafu li l-istati membri jibqgħu sovrani u għalhekk għaw il-prinċipju tal-unamieta u nafu li diffiċli biex wieħed immur kontriħ. Imma dawn is-sovrantajiet jirriżultaw minn ċertu eh, jirriżultaw ċertu naqqasijiet, ċertu gaps. Allura rridu naraw li nindirizzaw l-ekim sejħa hybrid mismatches billi konna um, model treaty provisions għanna eh, dispozizjonijiet u kolla CFC eh, biex nejdek il-ġviri l-leġizlazzjoni kontra l-abus ta' taxxa jew kella kontra l-xiftjar ta' profitti fit-tax havens. Essa, tafu kol il-kumpanija multinazzjonali għandhom gearing, ġifiri ċertu lokal manovrar ta' ċertu percentagġi, imma mm, naħsbu li dan jista' jagħti lokal pjanar ta' taxxa aggressiv u aħna qed nippruvaw naħsbu għal jew standard minimum, jew nkella leġislazzjoni domestika illi tnaqqas iċ-ċansijiet li wieħed inaqqas l-interessi fl-axar, mill-axar aħna qed nipprovaw niġġieldu eh, il-prassi eh, danużi fiskali kif eh, qed jagħmlu diġà l-Kummissjoni anki mill-ġrida marbuta ma' dan il-punt tal-patent boxes flimkien ma' l-IPRs l-ura fl-1920 kena l-ftejmiet ta' sezzjoni ta' pjamessa rridu naraw naqra illi ikonna standards ġodda biex kemm jista' jkun ma jkonniex abużi ta' trattati. Eżempju, 27% ta' l-investiment dirett indjan għaddej mill-Indonezja waħna aħna nqisu dan bħala treaty shopping rridu naraw naqra kif ħansolvu eh, dan ġveri kif wieħed ma jitfax il-flus kollha tiegħu f'ċertu eh, ġurisdizzjonijiet. B'kollox għandek ehm, ma nafx kemm il- ehm, miljoni fil-gżejjer fil-gżejjer Kajmen u l-gżejjer Bermuda nafu li dawn il-profitti ma ġewx ġenerati emmek ma ġew trasferiti. qed nippruvaw insibu eh, fil-fatt kemm eh, kemm eh, flus hemm fin-nofs x'interessi hemm fin-nofs wara dawn il-prassi aggressivi għanna tlet azzjonijiet trasversali u jħed fuq l-ekonomija digitali għat naħdmu jitfit eh, mal-Kommissjoni eh, biex eh, nafaċċjaw l-sfidi, mm, tassew sfidi kbar, tieni punt l-nżommu l-bilanċ, mm, l-ekwilibrju, jekk aħna intemmu darba l-dejjem mm, tassazzjoni tassazzjoni doppja ma' koll non tassazzjoni doppja li nafu li l amministrazzjoni ta' taxxa jistaħbew wara l-aspett ta' sovranta biex eh, jevitaw eh, kazijiet marbuta ma' din tassazzjoni. b'a fuq il-permanent establishment, l-abbuż mit-trattati, il-possibilità biex inneħħu il-hybrid mismatches u tassazzjoni doppja. Nafu illi hemm 3000 trattati bilaterali eh, li joħdinna eh, xirena ta' snida. Ma aħna deċidejna li nwaqfu eh, konvenzjoni multilaterali biex bekk fl-imkien mal-rat mal-parlament u mal-konsistwenti nolqtu 3000 asfur bġebla wahda dak li qed nippruvaw nagħmlu b'din il-konvenzjoni multilaterali għandna il-mandat um, u il-mandat jipprovdi biex eh, dak li jkun jista' jifirma um, sal-2016 mxien fas maġel biex intukom eh, l-odot eh, l-stati membri l-kom bħala unjoni hemm 44 pajjiż li aħna rridu um, npoġġu fuq l-istess livell għalli li xem pajizi eh, li huma parti mill-G20 eh, u dawk tal-OECD, hemm ukoll il-Latvja, l-Litwanja li besewhom jisiebu, hemm 15 il-pajjiż fażi ta' żvilupp li wkoll qed naħdmu magħkom magħhom fil-Kummissjoni ta' li tindirizza dan dan is-suġġett għat naraw li kemm sta jkun ikolna pajjiżi eh, involuti f'din id-diskussjoni. Grazzi ħafna l-ewwel kelliem il-ko-rapporter tal-SND eh, Senjura Eliza Ferreira. Grazzi ħafna, Sir President, grazzi wkoll eh, lilek Sur Santama. U grazzi wkoll ta' xal koll l wettatu Ella li eh, l-istituzzjoni tagħhom kien dik il qabdet il-barri minn Irunu u aħna nixtiequ illi ngawdu mill-ħidma tagħkom. Ma nasibx li hemm interess eh, f'intennu eh, dak li diġà għal ġem xwieħed jista' jżid mistoqsijiet speċifiċi fuq dak li diġà sar minn tiegħi mill-pjantazzjoni tagħkom. Intom diġà ħriġtu bis-seba' pilastri minn 15 proposti u eh, naf li forsi f'din is-sezzjoni mhux ħanqogħdu nindirizzaw iktar punti ta' dettall, dak ikun eh, punt ta' interess eh, flaqat iktar tekniċi. Forsi ma ma ta' min tgħidulna naqram il-qagħda ġeneral biex ma nqogħdux nifukaw fuq it-tentu friet mel intom għattunna illi jek bħal il review revizjoni ta' reġim partikolari tal ta' membri naħseb li din tkun tassew utli li kunu nafu xa jiġri xinu ma l-istrumenti kollha li jistgħu jintużaw it-tentativ tiegħi huwa li nipprova nifhem kemm nistgħu tassew naslu għal fazi ta' implementazzjoni minn eh, dik eh, analitika li li ġdan din hija fazi kritika eh, l-istati membri tal-G20 tal-OECD naf li għandhom ir-rieda tajba li l-qoddim ma meta nitkellmu dwar mizmeċis nafu li hemm jina gwadani ħafna minn dawn u allura il-fejn mexin kifet kifet naħdmu eh, fl-Unjoni Ewropea nafu li l-affarijiet eh, huma ferm diffiċli mill-lat politiku aħna appoġġajna ħafna mir-rakkomandazzjonijiet imma ħafna stati membri jitilfu ħafna mill-midħul naturali tagħhom eh, minħabba nuqqas ta' ġbir tat-taxxi mm, Iżda ma nistax nifhem kif qed jintlabu dawn it-tip ta' lobbyt eh, meta nitkellmu dwar eh, Unjoni Monetarja su eh, waħdieni u tassew diffiċli li Eh, wieħed pereżempju ma jirċevix il-pensjoni tiegħu għaliex m'hemmx biżejjed flus eh, fil-borża ta' dak il-pajjiż, għaliex eh, e sempliċement hemm min qed jitrasferixxi l-flus ġurisdizzjoni oħra, din hija sitwazzjoni inaċċettabbli. Allura x'inhu l-parir tiegħek? X'hemm diġà lest mill-ħidma tal-OECD biex aħna nkunu nistgħu mill-aktar fis possibbli nitfgħu pressjoni fuq il-Kummissjoni ħalli tibbenefika mod sħiħ minn dak illi ehm, qed tagħmlu ehm, ġifieri illi eh, napprofittaw irwieħna minn dak illi diġà hemm issa t-tieni mistoqsija fuq eh, il-ċertu pajjiżi partikolarment ġurisdizzjoni speċjali nifhem li intom diġà għandkom xi formazzjoni jekk joġbok, zon eh, fil-qasira xanna l istatwila twila ta' kellima. Nalaq mela, b'dan xini rekomendazzjoni tijak ehm, fuq ehm, dawn il-ġurisdizzjoni speċjali anki jekk dawn jisabu fiħda l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Naħseb li eh, nistaw eh, nisamaw kol il-sortajer, il-korrapporter liħor. Grazie ħafna, Sur President. Għan bil-Ġermanis. Grazie ħafna l-President, l-Segretarju Ġenerali tal-OECD u sur Sandomo. Għandi żewġ mistaqsijiet l ewwel u għavveru illi ikollok għandek problema fir-rigward eh, ta' membri u ta' tħaddim tal-OECD fis-sens illi eh, għandek sistema fl-Istati Uniti fej wieħed jiġi taxxat u mbagħad eh, iħallas id-differenza aktar tard. Ġifiri fil-Ġermanja mbagħad għandna eh, sitwazzjoni fejn eh, din it-tassazzjoni qed tiġi evitata billi ntafgħu fl-Istati Uniti. Naħseb illi għandna azzjonisti illi jixtiequ ehm, dan il-konsens minnħata l-Istati Uniti sabiex anka jkun hemm livelli tat-taxxa illi Eh, jitnaqsu sabiex anka il-liħ illi jiġi minn attivitajiet fost eh, fl-Unjoni Ewropea ma jibqax jiġi eh, trasferit għal postijiet bħal Bahamas fej ma jkunx intaxxat għalhekk dawn is-suġġerimenti anka minnaħa tal-OECD jridu jaraw illi ma jkunx hemm dejn il-sistema li tkun tagħmilha possibbli fejn mbagħad ikollok il-tassazzjoni doppja. il-BEPS ġiet appoġġata kien hemm anke laqat mal-Prim Ministru tal-Lussemburgu. E, tista' forsi tgħidilna x'inbidlel fix-xenarju tal-Lussemburgu f'dan il-kontest u anke kif e, is-sur Betel qiegħed jappoġġja l-OECD bil-proposti minn ħadd tiegħu. Thank you, Mr. Chair. Um, Action 5 to respond to, to the different questions. Grazie ħafna. L-azzjoni numru 5 hija marbuta ma' prassi ta' taxxa li għamlu ħsara. Sissa li sar fuq żewġ livelli. L-ewwel nett illi niprovdu għal skambju obbligatorju ta' informazzjoni ta' taxxa illi huwa implementat min-naħa tal-Kommissjoni. Eh, uh, Umbat għandek ukoll it-tieni livell fir-rigward tal-patent boxes illi huwa marbut ma' kif eh, dawn ir-reġims preferenzjali marbutin mal-proprjetà intellettwali ma jagħmlux ħsara ġifieri naraw illi ikunu ta' beneficju għal attivitajiet marbutin ma' eh, ma dak il-post li wieħed l-attività tijaw. Kien hemm ċertu pajjiżi li żammew daqsxejn lura ma mbagħad aċċettaw li jimxu mal-proċess. Anka minna tal-G20 rajna ċertu progress, aħna ħdimna 8 fit mal-Komissjoni Ewropea u il komissjoni u ritna kooperazzjoni qawwija li qed wassal għal ħafna benefiċċji. Hawnhekk mhux qed noħorġu rapporti illi huma maħsuba biex jinqraw biss dawn huma miżuri, miżuri sabiex jitħadmu. Pereżempju, leġislazzjoni domestika illi l-pajjiżi jistgħu jimplementaw għandna dispożizzjonijiet ta' trattat li jistaw ikunu eh, applikati u koll, e kif samajt iktar kmini ġviri, dawn huma miżuri u minnaħa tal-OECD nistaw naħarġu biss leġislazzjoni eh, wiesa ġifiri mumiex eh, legalment vinkolanti. Aħna nissuġġerixxu u nigwidaw il- uh, l-istati mem il-pajizi il ġifiri tistaw taraw anka li dak li seħ anka fir rigward tas segretazza bankarja. Ħriġna il-Transfer Pricing Guidelines, guidelines u il- Orti tkun tista' timplementa la darba jiġi kun jista' jiġi implementati la darba il-qorti tu deċiżjonijiet tagħha, ġifieri Eh, biex xogħol tagħna qed nippreżentaw miżuri mingħajr ma kollhom għalfejn qogħdu għadhom il-Parlament etc. Dawn jistgħu jiġu applikati fuq livell nazzjonali. Jistgħu jimxu it fit eh, anka ma' leġiżlazzjoni preżenti u anka jgħaddu minnaħat tal-Unjoni Ewropea fej tadattaw sabiex ikun hemm l-implementazzjoni armonizzata u dan ir-rigward ħafna mill-pajjiżi tal-Ewropa huma parti minn dan il-proċess. Aħsbu ftit ukoll illi qed ikollkom impatt fuq il-gvernijiet, jiġifieri il-gvernijiet ser ikollhom jinbidlu. Fis-sens illi jaħdmu mod differenti jekk rajna l-Ġappun, l-Istati Uniti, l-Kanada, forsi jistaw eh, ikunu kontenti biex xogħol qed isir, però jekk mhux jkunu dak li qed niproponu jirrifletti trattat tal-Unjoni Ewropea mhux se nkunu effettivi ġifieri ma rridux inkunu eh, situazzjoni fejn xi ħaġa nwarbu għax mhix kompatibbli mal-Unjoni Ewropea. Għandna l-kumpaniji wkoll li qed jibdlu l-imġiba tagħhom. Naħseb illi jridu eh, naraw li din il-billa verament isseħ. Ser ikollkom ħafna miżuri qudiemkom forsi rajtu wkoll li anke l-Kummissjoni għandha l-pjan li terġa' tiġi qudiemkom f'Ġunju anka il-program kif rifless minna ta' Junker u Muscovici u kif ser jaħdmu jitfit mal-BEPS sabiex jiġu implementat dan kollu. ġifir qed taraw eh, il-miżuri kollha ħata tal-OECD li huma lesti li jiġu implementati. Biex nħaffef ftit fuq il element tal-Istati Uniti Istati Uniti għanda l għar sistema territorjali li nistanħalli għal diskussjoni iktar teknika. L-Istati Uniti mandiċ l-offshore profit laqas l-dawk il-pajzi li għandhom sistemi tagħhom. Il-liħ tal-kumpanija tal-Istati Uniti eh, huma eh, maqbudin il-barra mill-pajis eh, fit-tax havens. Il-Ġermanja mhix qiegħda din il-pożizzjoni u għalhekk anka meta ltqajt mal-Prim Ministru f'Novembru huwa jrid iwaqqaf il-BEPS iridu nagħtu opportunità ta' sitwazzjoni indaqs li kulħadd u rridu naraw kif nagħmlu fatwali. Rapporters tal-ikon, is-Sur Nidermajer. Grazzi ħafna. Għandi żewġ mistoqsijiet l-Segretarju Ġenerali l għannet nirringrazzjaha eh, tax-xogħol li qed isir anke f'ħedan l-OECD. Naħseb illi ser ikkonna naslu għal dan il-mistoqsijiet tekniċi li semmejt għaliex eh, inkella l-proposti tagħna ma jkunux effiċjenti, ma mhux għalissa. Il-kumpaniji l-kbar qed jisibu modi kif ħalsun għasta taxxi u għet eh, ikollom dan il-privileġ, dan irridu nindirizzaw. Il-problema miex hekk biss, ħafna iktar komplessa għandna tax rulings, għandna transfer pricing, il propieta intellettwali u differenzi fil-tax basis u għalhekk il-mistaqsija tiegħi i kif se nindirizzaw dan kollu li għad asant kompless mod eh, effiċenti. Għad naħdmu sabiex anka jkonna l-iskambju ta' informazzjoni, trasparenza u l-kooperazzjoni mela. ma' oqsma taħsbu illi jistaw igawdu minn dawn l-odot? U kif se jistir l-implementazzjoni ta' dawn it-tip ta' odot? Forsi irridu nifukaw fuq ċertu miżuri illi huma l-iktar effettivi. Jiġifieri m'hemmx għalfejn indirizzaw il-problemi universali u soluzzjoniet universali kollha, imma eh, x'taħsbu li għandu jkun il-metodu li napplikaw sabiex nindirizzaw dak li hu meħtieġ. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li attendejtu maħna unnek, il lum grazzi tal xol ta' komandi tlet mistaqsijiet. L-għennet, l-involviment tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw f'dan il-proċess palma semmejtu l-OECD jipprova jinkludi ċertu pajjiżi li qed jiżviluppaw forsi f'fażi daqsxejn tard imma qed jiġu involuti. U xtaqt eh, nistaqsik dwar l-opinjoni tiegħek fuq kwistjoni ta' jekk il-ġnus maquda jista' ikolla eh, pożizzjoni iktar b'saħħita eh, f'dan id-dawl. Imbagħad fuq is-CBCR Kena diskussjoni fuq dan iktar eh, kmini dal-ħodu. Palma tafu dan huwa konċett li ilu jimbattali il-Parlament Ewropew aħna rridu l cbc ikun eh, mifrux għal eh, intraprizi kbar illi u ma iktar, lista iktar wiesa minn dik li għanda l-OECD. Sur inti għandek din l-istess ambizzjoni li konna kopertura iktar fit-tur, kif sar taħdmu fuq din? Imbagħad fuq it-tax treaties. Naħseb l-idea ta' idea, l-idea ta' strument multilaterali sabiex wieħed ikun jista' jindirizza din il kwissjoni hija huwa interess ġenwin. Naħseb li dan huwa proċess eh, diffiċli għaliex irid nirrevetu s-sistemi tat-taxxa, imma Kif ser naċċertaw li dan il-fejm ta' taxxa jkun konklus eh, kif suppost? Per eżempju, li nindirizzaw il-tax havens, jina rajt il-listi tal- eh, tax havens u tax treaties li dawn iffirmaw. Ma naħsibx li dawn it-trattati dawn il-ftejim kontratti ta' taxxa verament jirriflettu eh, il-ġurisdizzjoni li suppost se tiġi implementata. Aħna jekk iridu lista aktar espansiva ta' prassi negattiva fir rigward ta' tassazzjoni ta' min illi eh, meta nitkellmu fuq it-tax havens nindirizzaw ukoll il-problemi legali illi diġà ltqajna magħhom fil-passat. Thank you, Chair. Thanks, thanks for the question. Grazzi ħafna, grazie tal mistoqsija tiegħek. Il-limitazzjoni minna tal-odot illi qed naraw fil-prattika u naħseb illi il-BEPS titindirizza il-monitoraġġ naraw eżattament x'qed isir fil-pajjiżi, nevitaw il-kajos, nevitaw il-tassazzjoni eh, doppja imma naħseb illi l ħakna livell ta' kooperazzjoni li qatt ma kellna qabel. U dan grazzi għal fatt illi l-istati membri qed jirrealizzaw illi hemm pajjiżi oħra li qegħdin isofru u li l-kooperazzjoni mingħata kulħadd tista' tgħin sabiex ikonna approċċ pożittiv l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti xtilab f'dan il-qassam. U importanti li kolkom Ewropa maquda. L-odot jista' jkunu effettivi jekk ikun l-pakket sħiħ. Il-riski jista' jkun eh, ikun li eh, nindirizzaw kwistjoni minnaħa u nħallu xaġa oħra pendenti minnaħa oħra u ma najtara ċaqliqa fit-tendenzi qabel ma kenniex azzjonijiet komprensivi. Aħna deċidejna fuq 15 l-azzjoni għax għazinnijom wara ħafna ħsieb u evalwazzjoni. Fuq l-involviment tal-pajizi li qed jiżviluppaw naħseb din hija kwistjoni li għandha bżonn soluzzjoni globali. Għanna ħdmu jitfit maġnus ġnus maquda stedinnijom bħala osservatur eh, fl-OECD fl-2012 Aħna qed naħdmu mill-qrib magħhom qed nitkellmu wkoll fuq il-kwistjoni tal-finanzjar u naħseb l-għana unnek huwa l-effiċjenza u li naraw illi dak li għandu jseħ jseħ issa. Li ma nżommux kollox bis fuq livell ta' klim, qed naraw illi nkun effiċjenti naċċertaw illi verament jseħ dak li għandu bżonn fir-realtà. għanna l-Arġentina, l-Brazil, l-Afrika t-isfel, l-Indja, ċina, e, pajizi tal-G20 li mumiex pajizi e, membri tal-OECD. U dawn il-pajizi e, kolla flimkien anka ma l-appoġġ minnaħ tal-Unjoni Ewropea li qed anka tappoġġa finanzjarment dawn l-attivitajiet xi wħud minn dawn l-attivitajiet jista' jkollna wkoll mod kif nejnu anka lil eh, pajjiżi li qed jiżviluppaw u anka nżidu naħdmu aktar fuq il-kwistjoni tal- kapaċità naħseb illi qed naħdmu tajjeb ħafna flimkien. Il-kopertura tas cbcr ir-rapportaġġ pajjiż pajjiż. Għan nitkellmu fuq turnover ta' 750 miljun euro. Naħseb illi dan huwa bidu. Irridu nibdew minn ximkien u qed nindirizzaw l-ikbar gruppi li għandhom l-ikbar kwistjonijiet un bat nkomplu nevolvu minn hemmhekk. Lan huwa li nirrevedu din is-sitwazzjoni sa l-2020 għalhekk bdejna b'approċċ prattiku qed nibdew nevalwaw fejn kunu, eh, eh, nwessaw iktar, nadattaw għanna pajizi eh, importanti bħal Brazil, ċina, etc. li qed jistennew ħafna minna ħatana. U il-koll qablu illi kunem din il-proċedura tal-iskambju ta' informazzjoni u li ridu taħdem kemm jista' jkun malajr. Il-mira hija l-2016. Ġifieri verament edha wara l-bib. Mbagħad tkellimna fuq il-kopertura fir rigward ta' miżuri tat-taxxa, aħna lilna kien nitkellmu fuq eh, li nindirizzaw l-abbuż fejn waqfu situazzjoni fejn wieħed jażel fejn jiġi ntaxxat. Qed tissir ħafna eh, pressjoni permezz tal-mekkanizmu tal-iskambju ta' informazzjoni fejn wieħed jgħid illi qed tiddikjara l-informazzjoni nkella l-OECD ser jkun mitlub illi eh, jibda jimmonitorjak. Grazzi kellem bil-Ġermaniż l-ewwel nett, grazzi ħafna lill-President eh, kif ukoll lill-mistednin u rappreżentanti tal-OECD. Naħseb illi eh, dinja dan huwa proġett vast li għat jolqod ħafna oqsma. Min iġdaqstant ċert li l-ottimizmu li qed waslu eh, bħalissa u wiex daqstant ibbażat fuq realtà u importanti illi ikona miżuri prattiċi miżuri mifruxa imma ma nenalqux hemmhekk biss ma rridux eh, nitilfu Eh, minn taħt għajnejna dak kollha illi forsi għandhom il-ħsieb li jibdew xi inizjattiva ta' rappriża sabiex ma jħarbux x'imkien ieħor. Huwa importanti ħafna illi anka minnaħa tal-OECD grazzi għall-espertiżmu tagħkom iżommu dan qudiem għajnejkom. Intom diġà qed tippreżentawlna kemm ser ikun dan kollu ta' suċċess. Intom eh, Milli ma żmien, milli ma punt taħsbu li nisa jibdew niksbu dan is-suċċess. Kif nistgħu nevalwaw dan? Intom għandkom eh, proċeduri li wieħed jista' jevalwa s-sitwazzjoni u anka jara x'ista jsir f'każ li s-sitwazzjoni ma tkunx hekk kif qed tiġi proġettata? Forsi jista' jkun hemm ukoll strumenti li jkunu daqsxejn differenti minn kif qed ippreżentawhom Eh, prezentament fej forsi anka minnata l-investimenti kunem ċertu devjazzjonijiet u għalek xaqtin kunnaf minna ħatakom fil-rigward tal-evazjoni tat-taxxa x-mekanizmu biħsibkom eh, tapplikaw sabiex anka jiġi applikat minħata pajizi li jipermettulhom eh, jevalwaw kemm qed taħdem din is-sistema u għalhekk eh, il-mistoqsija tiegħi hija jekk għandhomx pjanta kontinuità għal dak li għandkom ippjanat bħalissa u kif taħsbu li tindirizzaw sitwazzjoni f'każ li ma tippreżentax ruħ eżattament kif qed tipproġettaw. Signora Sofia Andvelt, grazie ħafna. San provanzan fil-qossor. Biex ninaqat anka mas-sur Luka, sina ottimista ħafna, imma għandi daqxej sensazzjoni li fil-pakket kollu kemmu. Punt dajjef huwa il-punt ta' impenn u rieda politika li forsi ma tantx sew salvu għaliex jekk ikollok stati illi jmorru lura mill-wedit tagħhom u mill-impenji tagħhom u ma jitħlux fil-fażi ta' implementazzjoni kollox jieqaf hemmhekk għaliex is-sistema eh, hija b'saħħitha skont kemm huwa b'saħħtu l-iktar membru dajjef. Inti referejt eh, bħala għal l-Unjoni Ewropea bħala pajjiż ta' bħala unjoni ta' pajjiżi maqudin ma tantx ċerta dwar dan għaliex hemm min iparla ħafna imma mbagħad ma jattwax dak li jgħid u ma jkun is-sitwazzjoni gwali għal kulħadd għalhekk fiħdan l-OECD x'taħsbu dwar x'inhi l-impressjoni tagħkom dwar l-impenni min-naħa tal-Istati Membri fir-rigward anke tal-implementazzjoni ta' dak li jwedu. U barra minn hekk naħseb illi il-gvernijiet jaġixxu taħt il-pressjoni tal-opinjoni pubblika u importanti li l-opinjoni pubblika tkun imsaħħa bil-fatti. Fl-Olanda kien hemm rapport fej dan il-pajjiż ġi deskritt bħala ġenna tal-art għat-tassazzjoni imma nal maħadnix għost biħalix mish eh, l-impressjoni li nxuqo natu, ġifiri dan kollu jagħmel effett minħabba l-opinjoni pubblika wieħed jista' jara wkoll il-konsegwenzi ħżina eh, li jista' jwaslu għalihom anke dawn it-tip ta' problemi. Eh, thank you, Miguel Viegas. Mr. Viegas. Grazie ħafna la tajba. Naħseb irridu nwasslu daqsxejn il-kritika tagħna fir-rigward tal-kawżi ta' din it-tip ta' sitwazzjoni hawnhekk qed nitkellmu fuq ir-riżultati ta' liberalizzazzjoni ta' suq il-punt ta' segretezza tal-banek u nuqqas ta' trasparenza, però Il-kwestjoni essenzjali hawnhekk hija dik tal-poter, poter politiku, ekonomiku. ċertu multinazzjonali illi għandhom forsi iktar poter mill-gvernijiet. Din hija sitwazzjoni ta' ħafna mill-multinazzjonali, mill-kumpaniji multinazzjonali u bekk is-sitwazzjoni hija diffiċli għalhekk għandna bżonn ta' iktar trasparenza. Hawnhekk qed naraw skandlu wieħed wara l-ieħor u dan ikomplu jdaħluna eh, f'ħafna diskussjonijiet. Jekk musar ndirizzaw din it-tip ta' prassi musar naraw bidliet reali. Kiku l-mezzi tax xandir ma, ma kisfux dawn it-tip ta' każijiet, kollox kien jibqa' dej kif inhu. Naħseb illi idu naħdu kontroll ta' dawn il-fenomeni, per eżempju il-qasam ta' tabak. Irdu naraw illi din industrija tħallas it-taxxa kif suppost għaliex aħna għandna bżonn dan il-flejs sabiex anka niġġieldu il-kanċer tal-pulmuna. Il-flejjes mill- mit-taxxi hemm bżonn illi jgħinu wkoll sabiex jissaħħaħ l-istess qafas, fiġifieri ċertu xenarji huma impossibbli jekk ma ser ikollna miżuri rridu nkunu rridu naraw kif se nkunu ħafna iktar effettivi anka nitfgħu ħarsitna fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għaliex huma l-vittmi ta' dan kollu Eh, tlifna biljuni biljuni ta' fondi illi huma setaw jużaw għall iżvilupp tagħhom. Ġifiri intom, x'garanzijiet tistgħu ittuna sabiex tajduna illi dan dawn il-flejes qed jintużaw għal benefiċċju taċ-ċittadini kollha. U se nieħdu minn dan kollu. għanna nitkellmu fuq l-industrija tal-produzzjoni, imma x'naħsbu sa fuq l-agrikoltura, fuq il-minieri. Għanna nitkellmu fuq uh, anka ċaqli tal-profitti, eh, uh, per eżempju. U importanti li n-involvu bisħiħ il-pajjiż li qed jiżviluppaw f'din il-kwistjoni kollha. Grazzi ħafna Sur President. Jekk xed nkunu ħafna iktar ottimisti minn kemm suppost. Qed naraw li l-imġiba minn tal-kumpaniji qed tinbidel kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-Istati Uniti, ġridin hija parti mill-proċess. Naħseb illi għandna rieda politika li qatt ma rajna bħala minn tal- pajizi għandek il-G20, għandek il-pajizi tal-OECD, għandek il-pajizi li għat jizviluppaw. Kħat jġbet ħabel u jatanka fil rigward ta' tassazzjoni, għalix kullħat jgħat jaraf illi din il-situazzjoni li wieħed iżid it-taxxi fuq il-ħaddiema, fuq il-fatturi non mobli tal-produzzjoni, mhix sistema li tista' treġġi. Dan is-sitwazzjoni qed tiġi permessa minħabba l-loopholes li hemm fil-sistemi. Uh, għandek uh, strutturi differenti, għandek l-ekonomiji żgħar miftuħin illi jibżaw li jissikkaw ir-regoli għax jaħsbu li ser jiġu mill-quta ħażin. Kien hemm uh, rapporti minn ta' gvernijiet fej urew uh, Uh, Bejt minn telef waxar telef persuna fl-Olanda illi telqu minn hemm fis-sens illi bdew fitxu fejn l-aħjar post fej jiġu ntaxxati. Naħseb dan it-tip ta' tax treaties irridu jiġu indirizzati għaliex irrida politika qed hemmhekk u s sistema miser tkun ta' skont uh, l-iktar membru dajef għaliex aħna qed niprovdu l-istrumenti kollha possibbli sabiex xi wieħed jibdel is-sitwazzjoni. It-tax havens mhux ħajjitħlu f'din is-sistema, imma mhux qed nipretendu dan, imma dak il-pajjiżi li jixtiequ jipproteġu jsaħħu sistema ta' tassazzjoni tagħhom qed nipprovdulhom biex jaħdmu. Is-settur privat nixtiequ illi ikollhom reġims ta' tassazzjoni trasparenti b'saħħithom u li ma tfixkilhomx milli ikunu negozju li jista' jaħdem kif suppost, li ma taljenhomx jew teħdilhom enerġija minn kif jistgħu jżidu l-profitti tagħhom u jipprovdu l-aħjar prodotti u servizzi. L-OECD, l-G20 għandna eh, l-Aggressive Tax Spending Directory fejn niġbru l-informazzjoni u uh, dan l-impen kollu qed jiġi ir-rekordjat qed jiġi rreġistrat sabiex anke jkollna kontinuazzjoni. U importanti li npoġġu ħafna iktar pressjoni sabiex id-deċiżjonijiet jittieħdu anke fuq livell politiku. Signora Eva Jolie. Grazie ħafna, Sur President, Sur um, uh, Gwerra, Sur uh, Santamon. Naħseb eh, li hawnhekk eh, għandkom ħafna li qed jitkellmu eh, hawnhekk li qed jitfgħu dan il-pis tal-evażjoni fiskali u ħafna punti oħra fuq darkom imma naħseb li Iva, kolli nejt li fil-waqt li nitħasarkom intom ukoll parti mill-problema il-diversi filjali, diversi entitajiet li eh, huma mek biex inaqsu eh, l-erozjonijiet eh, darbazi u l evazjoni fiskali nasib waslu għal konfuzjoni kif tistaw tikkontrollaw dawn l-abużi jekk 70% tal-flussi ta' dawn um, il-flus huma interni. Minkejja din ir-ġeda kollha um, l-abużi um, qed isiru qed isiru iktar frekwenti allura l-mistoqsijiet tiegħi uh, sur Santa ma taħsbux li uh, fil-ġrieda kontra il-BEPS ġeda tagħna l-ewwel net għandha tkun kontra il-multinazzjonali, kontra diversi eh, entitajiet eh, fiskali, entitajiet fittizi għanzi li eh, qed ehm, jħol U għawnek f-moħi partikolarment l-accepted companies li huma prezenti fil- huma reġistrati fil-Liberja u li ehm, ħafna drabi edin emmek minħabba bazi ta' taxxa favorevoli jintom eh, favur li trattati bilaterali li jintom wettu għadaw l-axar 20 ta' snin għal non eh, pozizjoni doppja eh, hija mm, hija triq li tixtiequ toslu taslu għalija. Sur Marko Valli Grazzi ħafna Iva, jiena naħseb li hawnhekk rridu ngħidu l-affarijiet kif huma. Din hija gwerra għal iktar ġustizzja u kontra l-evażjoni tat-taxxa. Aħna nafu illi fil-fatt hemm ħafna interessi li qegħdin nilabu bihom bħalissa l-interess tal-banek, l-interess tal-Istati Membri il-President tal-Kummissarju Kummissjoni Juncker jara f'eżattament x'inhuma dawn ir-ridi Eh, din ir-rida politika li mhux jirnexxielu jġelhom jikkoperaw. Qed naraw li din hija gwerra ta' prinċipju hemm bosta stati membri li qegħdin jgħixu bekk u bħalissa aħna qegħdin ninsabu fuq eh, il-livell ta' multinazzjonali li fil-fatt ndurux xieħsam ħafna mal dak li jatinat fil-kontesta tal-G20 aħna rridu nkunu nafu eżattament minnu maħna u minnu kontra tagħna. Inut li nqodu nparlaw u ma nifuqat u dejjem nirrepetu l-istess affarijiet. Forsi dawn ma kwistjonijiet ġurnalista kwistjonijiet tekniċi qed nara rekomendazzjonijiet rekomandazzjonijiet eh, illi l-Parlament Ewropew għandu rapporti għal kull rapport. -rapport fuq il-kontijiet pubbliċi u għat naraw ukoll li fil-fatt mux permess li l-ġurnalisti l-parlamentari li kollhom aċċess għal din l-informazzjoni naħseb li dan jista' jkun pass lura f'dak li għandu x'jaqsam mal-demokrazija fl-Ewropa u anke f'dak li għandu x'jaqsam l-istituzzjoni intergovernattiva u l-ġnus maquda ħalli bekk aħna namlu dan kollu fuq il-livell Eh, internazzjonali rridu naraw minnu mana minnu kontra tagħna u nieqfu nitqu bina nfusna. Grazzi. Danke, Herr Vorsitzender, danke äh, den beiden Herren von der OECD insbesondere. Grazie ħafna äh, lilkom kollha anka l-OECD fil-rigward tax-xogħol tagħkom anka fil ta' tagħkom anka fil-qasam tal-levazzjoni tat-taxxa anka il äh, dak ir-reġistru li semmejt il- l-aggressive taxation plan naħseb illi il-Komissjoni u kol edha tiġilet l-istess elementi fil-qasam ta' taxxa u e, qed titfa' ħafna anka enfasi fuq il-trasparenza anka sabiex e, se titni l ta' tal-BEPS. Naħseb illi tajjeb li dawn il-kriterji jkunu ċari u dimna naħseb illi il-proposta tal-BEPS sabiex iġu implementati anka fuq livelli tal-Unjoni Ewropea u dawk nazzjonali iridu ikunu eh, farmonija mal-leġislazzjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea. Pricewaterhouse ħarġu studju fej rew illi l-istrumenti finanzjari eh, u l-abbuż anka ta' Eh, prassi fil-qasam tat-taxxa eh, u ma situazzjoni li jieġaw ġo valwati u b'tali mod illi eh, dawn it-tip ta' miżuri jkunu qed jirriflettu anke dak li jista' jiġi applikat skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea naħseb illi huwa tajjeb li nitfa' ħafna enfasi illi dan huwa dak li jista' jagħmel implementazzjoni possibbli għana l-kwistjoni tal-e-commerce, il-digital agenda, digital economy, dawn huma suġġetti li huma eh, għal-qalbi ħafna għaliex jistgħu jippermettu anka tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Inti ħata, intu għamlu eh, distinzjoni fit-tassazzjoni eh, fl-ekonomija reali u dik digitali naħseb illi le, u għalek forsi tista' tgħidu nek għandkom xi pjan anka li tistaw tiddiskutu anka mal-esperti tal-Komissjoni, eccetera, illi anka juruna ċertu dati konkreti ta' meta dawn il-ħsibijiet u l-pjanijiet ta' kom jistaw jitnedew. Grazie għan bil-Franċis, peress li eh, indirizzajtu li mistaqsija bil-Franċis, eh, partikolarment eh, Senjura Jolie, Iva ħan fil-qasir, l-intenzjoni tijaj, l-intenzjoni tana li aħna nwaqfu li ma namlu xejn fil-kas ta' Tex Havens, illa li jiex ma nishtiqux li jinħolo dan il- mm, jinħolqu dawn il-havens eh, fit-tizi fejn il-kapitali mur eh, band oħra. Rridu ehm, b'mod eh, pragmatiku l-għaliex manna l-ebda l-ebda prinċipju l-ħajsolvi kollox imma għandna prinċipju li jatemmek hemmhekk u ma nistawx morru għal prinċipju ieħor għal li jiex l-ispejs u magbar u għal ma nix ftejim ġviri ehm, il-bazi fuq ehm, l-imprizi CCTB sissa tkun ma l-ħaqtux bil allura tistaw timmaġinaw jekk intom ma tistawx tilħuq bil bejnietkom fuq CCTB tistaw timmaġinaw il-naqblu fuq xi ħaġa dinija rridu naraw naqra però li noħol u standard prinċipju li bieħem l-imprizi ma jitrasferix il-profiti tagħhom eh, band oħra. Issa fuq in-non tassazzjoni doppja rridu naraw illi kif diġa minna zvilupajna standard u napplikaw eh, effettivament biex eh, kull stat membru ma ma um, ma jkollux dan it-triti shopping, ġifiri ma jkunx hemm il-ksura ta' trattat fuq il-ftejm li jintlaħaq fih dan l-OECD u il-G20 jekk dan huwiex pass l-ura kella l ma naħsibx li pass l-ura l li jiex il-country to country reporting il għaddej snin u sfortunatament um, sissa ma sar xejn imma grazzi għal proġett BEPS mill-2017 ħajkonna rapportar pajis pajis dejjem fuq eh, il-turnover mm, fuq l-assi kollha l-assi tal-multinazzjonali u mill-2020 ħajkun għakom applikazzjoni ferm USA il ħatu konsiderazzjoni l-amministrazzjoni fiskali tal-pajjiżi sviluppati u tawk fazi ta' sviluppu naħseb li din hija ambizzjoni kbira u eh, nista' nifhem jiena l-interess eh, li eh, emmin huwa kontra li dawn l-informazzjoni kollha tiġi żvelata ma tkunu trasparenti. Um, jista' jkun għal-bejl tal-Ġapun, tal-Istati Unitu, ta' ċertu stati membri u naseb dan il-ftejm juri ftejm politiku biex nirrevedu fejn fejn nsabu fuq l-izvelar tal-informazzjoni. Ma nasibx li għallura din hija pass dan huwa pass lura nasab anzi huwa pass importanti speċjalment għal dawk li jixtiequ eh, jimxu eh, l-qudiem u li jaraw li jiġi jiġu rispettat il-ftejmijiet bejn stati sovrani. Nasib aħjar din soluzzjoni mill-li noqogħdu nparlaw mm, sal-annu u ma naslu imkien. Dan xorta ma naslu għalieħ xi darba oħra ġveri aħjar naqbdu kif għandna l-ftejn fidejna u naġiċu Iva. Mbagħad dan irrid ikun inkonformità ma l-libertajiet u l-enin tal-Unjoni ma trattat u għalek qed naħdmu jitfit mal komissjoni U meta l komissjoni eh, tersa dimkom meta tipproponi eh, proġett il-abbozza eh, direttiva fuq il-hybrid entities, nitama li tieħu konsiderazzjoni diskussjoni li kellna magħha issa jista' jkollok ċertu opinjonijiet ta' ċertu Eh, taġertu uffiċi ta' avukati li jgħidu lek le, ma jena mux ħanuqot eh, naqavit mi eh, ta' dawn issa. Il-mizuri. Il-segretar ġenerali għal li ħna ma rridux nġu konsidrati bħala think tank rapportana xejt l-ekonomija digitali hija realtà u ma nistawx nillimitaw soluzzjoni billi nikkonsidraw illi dan huwa settur um, apparti ring fenced. Le, rridu narfu l-ekonomi tagħna mhix lejn id-diġitalizzazzjoni. Um, naħseb irrid ukoll raġunamenti e, hija vera li mhux komplikati wis imma mhux necessarjament li nissimplifikawha miżejjed. Beps huwa barra minn hekk biex ngħidlek e, e, eżaġerat fil anzi eżawrit fil- fil-ekonomija digitali tagħna u għalfejn għalfejn ma kienx hemm konformità, ma kienx hemm kien hemm min kien wisq aggressiv, kien hemm min sa' li ehm, forsi eh, kien hemm wisq eh, biex ehm, jinkorporaw dawn il-miżuri ġodda. U għallura naħseb li dak li aħna qed nedottaw eh, viżavi il-BEPS ħaj wasal biex eh, tiġi dar il-problema u dik ta' non impożizzjoni doppja ta' taxxa fuq soluzzjoni għal-vet fil pajjiż ta' destinazzjoni għal dak li għandu xaqsam ma' tamir elettroniku naħseb illi hija soluzzjoni pratika għal pajis ta' destinazzjoni biex serraħ moħħu u naraw li hemm il-preżenza tal-fiskalità diretta. Imbagħad hemm il-frustrazzjoni ta' dawk il-pajjiżi jekk imsejħa ta' swieq Maħabba l-fat li jemmin hemm ċertu pajjiżi bħal Stati Uniti illi qed jagħmlu ħafna eh, profitti f'pajjiżhom fuq it-territorju tagħhom imma Imbagħad hemm realtà ta' pajjiżi oħra fejn ma tantx hemm dħul minn taxxa. Ma nixtieq ngħid li l-pajjiżi li qed emerġenti jista' jkollhom ċertu ċertu raġunamenti simili li ġustifikaw irwiħom eh, bħal kif jagħmlu eh, pajjiżi oħra eh, ġviri jistaw jgħidu smaħna tintaxawx il-prodotti li jġu ċirkulati f'pajjiżna u nħallu l-oħrajn ma jagħmlu l-istess. Ma naħseb li rridu namlu huwa li nistrutturaw id-dibattitu u naħseb li eh, l-ekonomija digitali hija il-muftiħ biex namlu dan u biex nindirizzaw il-kwistjoni ta' l-iżvilupp snin l ġejjin. Following problem, we can have uh, five maximum ten more minutes of interpretation. Interpretazzjoni fadilna bi 5 eh, u 10 minuti iktar imma Ah, l-kellima kolla li għanna jistaw jitkelmu kolla biss jekk nil-istinġu l-ħin għal minuta. Ġifiri nistantikom n-kelma imma naħdilkom il-mikrofonu wara minuta, nkella ma laħqus ma kullħat. Sinura Danuta Hubner. Grazzi ħafna. Sur President, forse tista eh, titkellem fuq xi qasam ta' tassazzjoni li forsi l-Unjoni Ewropea tista' tgawdi minnu, qed naraw daqsxejn ta' paradoss ukoll bej il-politika eh, nazzjonali fej eh, l-iskemi maħluqa jistaw anka joħolqu distorzjoni fil-kompetizzjoni anka relatat mat-taxxa. Kif ħat assiguraw li jkun hemm din il- Eh, tassazzjoni ġusta, sanħallu lok għal kompetazzjoni, kompetizzjoni ġusta fil-qasam tat taxxa jew sar nelbenaw kompletament. Grazzi ħafna kollim li miss. Grazzi ħafna sur President. Smajna l-kritika fuq il-proċess tal-BEPS, fuq l-OECD, u kif eh, għandha tinkludi l pajjiżi ta' li qed jiżviluppaw. Għamina tgħid li dan it-tip ta' proċessi jistaw joltu dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw b'mod ħażina. Intaw kif ser tkomplu bil-ħidma tagħkom, jiġifieri kif ser taraw il proċess tal-BEPS ikun ta' benefiċċju għal kulħadd anke għal dawk il-pajjiżi li mhumiex parti mill-OECD għaliex f'dawn il-pajjiżi l-awtoritajiet tat-taxxa m'għandhomx riżorsi bla limiti ma jistgħux forsi jipprovdu l-espertiżmu u r-riżorsi meħtieġa sabiex dan kollu jiġu implementat. Ġifiri, eh, li dawn istrumenti jkunu eh, jistgħu jiġu implementati jekk l-awtoritajiet f'dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jiġu appoġġati il-kellima li jmiss, musser nisaqsik zewċ mistaqsijiet imma ħantik eżempju, Slovakkija fl-2004 introduċiet il-flat rate tax fej eh, naqset ċertu ammonti ta' taxxi anka eh, neħiet bot eh, sħiħ ċertu tassazzjoni. Il-sistema ta' taxxa ġiet simplifikata ċaqlaqna mit tassazzjoni diretta l dik indiretta, imma ħafna stati membri għalaw ħafna protesti minħabba din il-kompetizzjoni maħluqa minnaħa ta' Slovakija. X'taħseb dwar dan? Dan huwa l-approċċ li għandu ikonna fl-Unjoni Ewropea jew le? Is-Sur Ħaregwi. Grazzi ħafna Iva, xtaqt nirringrazzjak tax-xogħol tiegħek u kontet naħseb dwar jekk l-OECD apparti mix-xogħol tekniku politiku tagħha qed taħseb fuq li twaqqaf eh, xi korp supranazzjonali li jkun korp li jista' fil-qasam fiskali, ġifieri jekk ix eh, taħseb sabiex twaqqaf xi korp jew korpi illi jelbu il-poter anka fuq demokrazija li jista' jkollhom ċertu kumpaniji multinazzjonali. Hawnhekk mhux qed nitkellem biss fuq tassazzjoni, ma anke fuq tnaqqis tas-CO2, tassazzjoni fuq id-diossidu tal-karbonju. Eh, għandkom xi pjanijiet fuq eh, dawn il-ħsieb? Grazzi, Sur President. Ma li eh, din il-kwistjoni kollha Eh, ta' pjanar ta' taxxa fl-axar mill-axar eh, qed nitkellmu dwar kompetizzjoni dinija għal kif ċertu eh, imprizi kbar enormi jistabilixxu irwieħhom qed nitkellmu dwar kumpaniji transnazzjonali u l-arranġamenti fiskali huma wkoll transnazzjonali huma wkoll normi naħseb illi dan il-kuntest l-OECD ehm, jew nkella fistanzi oħra kif nistaw uh, naraw li kunem tassazzjoni eh, vera imma fl-istess ħin eh, raġonevoli u ma subab tal mod eh, li il-mekkanizmi li ħan adottaw ehm, ħajkunu tassew operattivi Yes, I'd like to raise the point of, uh, of Iva, xtaqt eh, nindirizza l-punt tal-frodi tat-taxxa fil-qasam tal vatm hemm indikazzjonijiet li juru illi rajna din it-tip ta' frodi tiżdied eh, fiħdan l-istati membri tal-Unjoni Ewropea fej kollok l-użu tal skemi ta' karuzell fej kollok kumpaniji fittizji illi jagħmlu dan transazzjonijiet fittizji. l-ammont eh, jaffit l-anka ta' 1% tal-GDP fċertu pajizi. Hemm il-reverse charge mechanism illi eh, jorbot ma' ċertu eh, miżuri ta' disċiplina ma' ma joċ forsi għal suq wahdini. Għalek xinu il-parir tijak għal istati membri sabiex jindirizzaw dan il-fenomenu. Laħar mistoqsija, Sinira Ana Gomez. Iva, xtaqt nisaqsik jekk fil-prassi ta' taxxa illi jamlu s-sara il xukoll il-tax amnities bħalma rajt anka fil-pajis tijaj fl-2012 per eżempju l-iktar wet skandalus taħt it-trojka fej il-persuni illi ikollhom il-flejs tagħhom fil-banek Zvizzeri E, ikollhom per pereżempju. U l-mistoqsija tiegħi hija fuq l-evażjoni tat-taxxa per eżempju fl svizzera u l-Lussemburgu, l-OECD, xini tagħmel sabiex indirizza din sitwazzjoni? Sur. Santa Mas eh, senza fil-qosor. L-armonizzazzjoni ta' taxxa miex fuq l-agenda tal-OECD, forsi qiegħda fuq l-agenda tal-Unjoni Ewropea, ma mhux it-territorju tagħna. Aħna uh, nindirizzaw eh, ix-xogħol anke f'bosta uh, pajjiżi li forsi mhumiex parti minn ħabb ċentrali. L-OECD uh, tista' tendirizza tagħmel iktar xogħol anke fir-rigward tal-sovranità tat-taxxa, eċċetra. Naħseb illi għalina hawnhekk mhuwiex l-armonizzazzjoni tat-taxxa li huwa importanti, imma r-regolamentazzjoni ta' dan il-qasam sabiex naraw illi l-ebda sovranità ma tfixkel l-oħra, imma li jaħdmu it-fit sabiex joħorġu l-aħjar li jistgħu mis-sitwazzjoni fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma nistax nifhem kif dawn jistgħu jiġu affettwati b'mod eh, ħażin, ma, ma nafx x'inhu l argumentakom marbut ma' dan. Fuq il- eh, il-BEPS, il-fenomenu kifet eh, jolqot l-pajizi. L-impatt relattiv huwa ħafna ikbar fuq il-pajizi Eh, li qed jiżviluppaw għaliex għadhom jisarħu fuq il-taxxi diretti, pereżempju minn dawk tal-kumpanija ċetra, u għalhekk jaffetwa wkoll mal-20% mitħul tal-pajjiż għalhekk aqraw anka rapporti li aħna ħdimna jitfit ma' l-unktat. Hemm inizjattiva wkoll oħra illi qiegħda Eh, tejn il-pajis eh, li għat jizviluppaw li huma Tax Inspectors Without Borders. Slovakia, Iva, fl-2004 introduċiet il-flat reġim fej anka ċarqet iktar lejn it-taxxi indiretti u ma revedew dan kollu, ħriġ dan kollu rapport fuq il-riforma tat-taxxa dawna ħarġimat u nista' nibatulkom ukoll. koll Zgur illi l-kompetizzjoni fil-qasam tat taxxa eh, hija preżenti u mister tisparixxi. Il-problema tinħoloq meta inti qed eh, iċċaħħad il-dak il-pajis minn tassazzjoni, minn taxxa li jista' jieħu minn fuq attività li suppost qed isir dak il-pajis. Għanna nżommu qudiem moħna illi l-corporate tax miex laħjar wahda sabiex tejn it-kabbir, u għalek rridu nżommu u dimajnejna il-bilanċ u nżommu u dimajnejna u koll il-xol li aħna minna fil-rigward ta' l skambi ta' informazzjoni fil-kas ta' segretazzi tal-banek dan en u koll għal zida fit-tħul mit-taxxi il-frodi mit-taxxa Eh, fil-VAT hija sfida ewlenija naħseb illi l-Unjoni Ewropea qed eh, tkun effettiva fil-reazzjoni tagħha. L-amnesti mit-taxxa mhumiex biss eh, fuq l-agenda, imma issa li qed għandna kju sħiħ ta' persuni ta' xabli li għat imorqu għant l-autoritajiet sabiex jiddikjaraw Ser ikun hemm iva dan anka l-iskambju ta' informazzjoni mod awtomatiku anka ta' l-Iżvizzera eċetera b'eċċezzjoni tal-Panema. Għanna opportunità qudiemna sabiex naffaċilitaw is-sitwazzjoni u l-amministrazzjonijiet ta' taxxa jkun jistgħu jiġru dak li hom mistħoq. Fuq uh, il-Freeports Għawnek ma dekx eh, ġenerazzjoni ta' profitti hija aktar kwistjoni ta' transazzjoni u għalhekk aktar marbuta mal-ħasil ta' flus. Jina diġa u kol eh, provajt nil-taqa ma l-autoritajiet tal-porti tal-porti l-essa biex nkun issa nindirizzaw dawn it-tip ta' kwistjonijiet. Iva, semmejt il-kwissjoni tal-Panama li hija problema kbira fil-fatt. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u tal-appoġġ tagħkom. Ibqgħu aħdmu ibqgħu mixjin f'din it-triq, dan għadu biss il-bidu. Naħseb illi din hija l-iktar ħaġa aġitanti li ġrat sissa aħna nistgħu nipproduċu tkabbir iktar b'saħħtu nistgħu nużaw it-taxxi wkoll sabiex aħna jkollna iktar ġustizzja soċjali, jkollna sistema ta' kura tas-saħħa aħjar, sistema edukattiva aħjar. Iżda għal dan kollu għandna bżonn niġbru t-taxxi. U sabiex it-taxxi jitħallsu għandna bżonn il bebs u għandna bżonn li niġġieldu kontra l-eżistenza ta' tax havens. Aħna dak li qegħdin nagħmlu u qed isir dejjem iktar possibbli iżda meta n-nies jindunaw li aħna qegħdin nagħmlu progress huma forsi ma jemnux li aħna wasalna fejn wasalna, hemm min iħalla 16, min qiegħed joħroġ l-armi ħalli jiġġielet. Iżda aħna ħanaħdmu ma' dawk li huma lessi illi ħal t u nġildu ma dawk li ma jridux. Aħna maħniġ għaddin kontra xi grupp partikolari jew kontra xi kumpaniji multinazzjonali. Aħna qegħdin nagħmlu hekk sabiex naraw il-kumpaniji multinazzjonali mumiex ħajkunu ntaxxati iktar minn darba waħda bla bżonn u fl-istess ħin irridu naraw li għalmenu jħallsu taxxa darba ħalli mbagħad aħna nkun nistgħu ninnegozjaw ħalli naraw fejn se jħallsuha it-taxxa iżda mhux tassazzjoni doppja laqas l-ebda tip ta' taxxa imma taxxa darba u taxxa kif suppost dak li nixtiequ. Grazzi ħafna Alan kirġbu. Grazie segretarju generale, grazie sur direttur, nasab li dan eh, l-applaus eh, minn ħadar kollegi wara eh, kemm tasew għandkom la poċtana. Għana nixtiequ nisibu mal-ottimizmu tijak, sur segretarju ġenerali. Għat il-kooperazzjoni ma kienet tant viċin bejn kollha interessati ma fl-istess ħin u rejtu li wara l-problema tal-non impożizzjoni doppja um, hemm realtà ġeografika għaliex hemm għasin partikolari tal-attività ekonomika. Allura rridu naraw naqra mill-aspetti tekniċi u politiċi x'inhuma l-punti li rridu um, nieħdu konsiderazzjoni fuq level ġeneral, fuq level ta' fuq level ta' njoni, għawnek għet t-tkelmu dwar aspet ħafna iktar importanti għal xaħna komunità politika, għanna suq wahdini, għanna munita wahda u għallura solidarieta li hija fil-qalba tal Ewropea rridu iktar u iktar neħdu konsiderazzjoni dan. Speċjalment meta naraw min qed jisraq um, seta tal- um, ta' xiri eh, xogħol u idħul eh, minn ħaddieħor. Allura aħna jridu nkunu minn ta' qudiem eh, kif dejjem konna esempio l-finanzjament għall-iżvilupp fil-ġlieda kontra tibdil klimatiku fil-laqgħa ta' Pariġi, imma l-istess ukoll fuq dawn id distorzjonijiet fiskali. Sur, thank you to all of you. Grazzi li l massur, grazzi li l-kom il-koll. Aħna fl-Italja nejdu il-pessimizmu eh, birra bil-raġunament huwa pozittività fir-rieda. Grazzi ħafna tal-li konta u rejt rida tajba u ġibdok il-mistoqsijiet tekniċi, ringrazzjakom il-koll.